politiċi fiħdan il-komitati u din regola ser tapplika għal mandati rinnovati fil-komitati relevanti tal-Parlament fil-ġejjeni. Surodina smajt il-kommenti tijak. Forsi dwar l-applikazzjoni retrospettiva din mhux se tkun possibbli taħt il-regoli tal-proċedura. Jekk jogħġbok aħna irdu niproċedu hekk kif qal il-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali fl-applikazzjoni tar regola wieħed disa wieħed. L-interpretazzjoni tar regola hija ambigwa u ma tistax tkun retrospettiva. Sfortunatament fil-politika u fil-ħajja normali ma tista' tibdel xejn meta tħares lura u din ikonna naċċettawha jiddispjaċini dwar dan il-fatt. Issa ngħaddu għall ewwel punt fuq l-aġenda id-dibattitu konġunt dwar il-qafas finanzjarju multianwali u il-rizorsi propi. Aħna ser nkun qegħdin nisimgħu mir-rapporters dwar il-rapporti interim tagħhom lill-Parlament Ewropew dwar qafas finanzjarju multianwali għasnin 2014-2020. Qabel ma ngħaddi l-kelma lir-rapporters nixtieq nikkummenta fil-qosor minna naħa tiegħi. Dwar daw l-aħħar 6-7 xhur jina kelli l-opportunità illi naħdem mal-grupp ta' kuntatt illi qed eh, jagħmel ġestjoni ta' negozjati tagħna fisem il-Parlament. Iżda fil-istituzzjonijiet l-oħrajn il-Kunsill u il-Kummissjoni Jiena ħdimt mill-qrib magħhom, jiena kont president tal-grupp ta' ħidma u fil-plenarja jiena nixtieq nesprimi il-kwalità straordinarja tal-ħidma tagħhom. Is-sur Lamasur, is-sur Bege, sur Kalfen u is-sur Dehan huma dawn il-persuni illi qegħdin imexxu n-negozjati flimkien mal-Kunsill. U fil-grupp innifsu hemm ukoll il-koordinaturi u il-buro tal-Kumitat għal budget Sinjuri, irrid ngħidilkom hawnhekk illi din hija kooperazzjoni soda, kooperativa mens illi rrappreżentat il-Kamra tagħna bċertu mod partikolari, jiena spiss kont xieda taħħa din il-kooperazzjoni. U Jiena nixtieq ngħid birispett lejn l-istituzzjonijiet l-oħra li aħna għandna nkunu gburin bil-ħidma ta' dawn il-persuni. Jiena xtaqt nagħmel dan il-punċ, xtaqt nirringrazzja lill kollegi issa. Nixtieq nagħti merħba lis-Sur Mavrojanis u l-Sur Sefcovic u l-Sur Lewandowski hawnhekk fid-dibattitu tagħna. Dak kollu li kelli xi ngħid dwar il-preżenza tagħkom dalodu, natikom merħba, sinjuri. L-ewwel net ngħaddi l-kelma lir-rapporter is-Sur Böge xi tkellem dwar ir-rapport interim u mbagħad is-Sur Kalfan. President, eżis kollegi. Jiena naħseb illi Sinjura Jansen mill-Alde u koll għandha tirċievi l-kreditu ta' dak li għadu kemm jgħid il-President. Ovvjament dan japplika lilek ukoll ma rridx nagħmelek dispetta hawnhekk. Grazzi għal dan il-proċess ta' negozjati u grazzi tal-li fakkartni sur Boge. Eh, sur Boge. Aħna meta nitrattaw il-budget nqisu id-dettalji kollha u għalhekk jiena nixtieq ngħid illi jiena ta' bilħaq nilqa il-ħidma intensiva minnaħa tal-President ta' din il-Kamra u il-kawża tad-demokratizzazzjoni tal-Ewropa. U dan jinkludi dak li ġara il-ħadd fil-għaxija ukoll għanna rapport interim illi għandu lan illi jikkontribwixxi biex jiffaċili tal-proċeduri budġetarji tal-ġejjeni. fl immoddi il-ħidma li għamilna fl immoddi ser tkun il-bazi ta' dan u grazzi għal u kol għal ħidma tagħna fil-komitat, grazzi għat meċija ta' sur Hogu Sur Garriga nixtieq nirringrazzja lil din il-presidenza u l-presidenzi tal-modi. Qabel il-laqa tal-Kunsill tal-Affarijiet Ġenerali, u warajh ukoll kien hemm briefing u debriefing u il-delegazzjoni ta' negozjati tal-Parlament Ewropew ġiet mistiedna għall-laqa informali tal-Kunsill għall affarijiet ġenerali u kien hemm ftehim reċiproku u kooperazzjoni aħjar, ħafna aħjar u stajna naħdmu għabbażi ta' kontenut veru propju u mhux affarijiet illi stajna. Naslu għal-jom aħna. Ovvjament ma fissirx illi aħna għanna r-riżultati. Maħniex nitkellmu dwar ammonti marġinali hawnhekk. Aħna ħdimna qatih dwar il-kontenut dwar is-sustanza fl-Unjoni Ewropea. Aħna trattajna il-programm multianwali attwali u qabbilna l-proposti tal-Kummissjoni wkoll u hekk iridu niproċedu. Ovvjament, f'dak li konċernana, qegħdin nitkellmu dwar ċifri, n-numri u l-aħjar numri, l-aħjar ċifri dwar il-kontenut, il-flessibilità, il kontenut il flessibilita il kontenut il flessibilità għal proċedura annwali tal-budget dan huwa dwar ir-riżorsi propji u l-ammonti xirqa u kol dwar l-aqda tal-budget Ewropew. E kif jgħid biċċar it-trattat hawnhekk. Issa, aħna rajna l ġistati membri tkellmu dwar numru maġiku u ma jridu illi CIP tibqa' kif inhi u mhumiex jitkellmu fuq xejn iktar. U dan mhux aħjar mod kif aħna nixprunaw il-qad f'dawn iż-żminijiet diffiċli meta nikkonsolidaw il-baġit tagħna. Xi stati membri m'għandhomx ir-rieda illi jallokaw biżejjed flus għal baġit tal-Unjoni Ewropea. Irridu jgħidulna x'inhuma l-prijoritajiet politiċi li huma stess iddeċidew dwarhom. U li għadha ser inneħħuhom mill-prioritajiet tagħna. Aħna mistax ikonna suċċess bħal Erasmus għal żewġ miljun u nof student u mbagħad nagħmlu it-tnaqqis hemmhekk għaliex aħna rridu illi nżommu ċertu affarijiet oħra fil-politika ta' koeżjoni jew dik tal-agrikoltura ma nistgħux ngħidu 3% għal riċerka u l-iżvilupp imbagħad innaqsu il-proposti tal-Kummissjoni ta' zida fil-2020 ma nistgħux ngħidu illi iva l-Ewropa trid ruħa ruha għal ġdid fil-politika barranija u l-iżvilupp u fl-istess waqt aħna ma nżommux mal-0.7 fil-mija l-mira tagħna stess. Din mhix tajba għal kredibilità tagħna. Ovvjament hemm il-konsolidazzjoni tal-budget li għaddejja bħalissa fl-istati membri u aħna irridu nisħu fuq l-infiq aħjar e kif nafu aħna għanna l-proposti tagħna ibbażati fuq analiżijiet komprensivi u aħna dawn stajna npoġġuhom fil-prattika. Iżda fl-istess waqt programmi bħal Connecting Europe, il-talim matul il-ħajja, dawn ma nistawx inħallu għomek. Għanna amministrazzjoni Ewropea għanna il-kwistjoni ta' sussidjarieta li ma affarijiet ser jiġu trattati permezz mesta sussidjarieta fejn irridu naqsu l-attivitajiet tagħna. Għanna ħafna ambasċati u konsli madwar id-dinja qegħdin nitkellmu dwar budget ta' 7.5 miljun euro fis-sena ħames darbit iktar mill-budget tal-Unjoni Ewropea għal 2012. Dan huwa punt illi aħna irridu nagħmluh biex ngħidu l-affarijiet kif in huma. U għalhekk fit-teorija għabbażi tal-analiżi tagħna u l-isfidi l-ġodda illi feġġew mit-trattat tal-Lisbona, aħna irridu marru lil lin saħansitra mill-proposti tal-Kummissjoni għaliex din hija l-analiżi tagħna iżda il-Kunsill irid ikun jaf illi jekk aħna ma nsibux ftehim. Aħna mhux ser naqtaw qalbna u nisparixxu aħna għandna l-limiti, irridu inżommu mal-limiti attwali sakemm ma naslux għal ftehim u l-bilanċ bejn il-pagamenti l-appropriazzjoni ta' pagamenti u l-flessibilità li aħna neħtieġu hawnhekk aħna kif Enmer Jensen u Ġordan qalu huma daħlu l-miżuri xirqa fir-rapporti tagħna u issuġġerew illi nużaw it-taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji u tnaqqis fil-kontribuzzjonijiet għal-budget Ewropew. Issa, jek nitkellmu dwar il-faċilitajiet Ewropej, senjuri, għandi zit minuti, President. L-euro u regola mux l-eccezzjoni. Aħna irridu laqda tal-budget Ewropew u irridu niddefenduha biex ikollna Unjoni Ewropea aktar b'saħħitha fil-ġejjin koll. U l-FTT it-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji għandha tiġi użata għal faċilitajiet Ewropej tista' tkun ta' sewi hemmhekk, imma jekk ma rridux fil-budget tal-Unjoni Ewropea, jiena ma nistax nifhem il-loġika hawnhekk. Dan huwa element ewlieni. Aħna dan irridu nindirizzawh mill-aktar fis possibbli u noħorġu b'riżultat illum qabel għada. Iżda ovvjament hemm eh, dan irridu nagħmlu ħaspejjeż tagħna wkoll. Grazzi, Sur Brega. Jena nishti nafza li grupp tijak illi jinkon ġenerus ħafna bil-ħina l-intervent tijak. Is-sur Kalfin. Grazzi, President. Komissarji, Sur Ministru. Jien nishtiq nejdilkom illi il-rapport tal-Parlament Ewropew dwar l-MFF fih dak kollu illi aħna ridna ngħidu hawnhekk f'dan l-istadju. Dan ir-rapport huwa ċar immens. Ninformaw il-Kunsill għaliex l-Stati membri ser jiltaqgħu, il-kapijiet ta' Stati membri ser jiltaqaw fl ħarta Novembru qabel ma Fan rompo jibda l-konsultazzjonijiet mal istati membri biex ngħidu jgħid x'inhi l-pożizzjoni tiegħu għal affas finanzjarju li jmiss għaliex x trattat jajt il-Kunsill Ewropew jista' jadotta biss deċiżjoni jekk il hemm l ftajim tal-Parlament Ewropew u għalhekk biex niffaċilitaw id debattitu fil-Kunsill biex ninformaw a priori xin il-pozizjoni tal-Kunsil tal-Parlament aħna ħejjena dan ir-rapport u nittamaw il-lum jiġi votat bl-akbar maġġoranza. Dan ir-rapport huwa ċar ħafna, konsistenti u jiġġenera appoġġ kbir. Għaliex il-pożizzjonijiet kollha e, inna narawhom ġa minn sentejn ilu dwar l-MFF. Aħna ħdimna fil-Kumitat Sure, Kif issemma Mr. Bege, aħna adottajna riżoluzzjonijiet differenti fil-Parlament u aħna u rejna għada fost il-partiti dwar il prinċipju ewlenin tal-budget illi jmiss. Il-prinċipju ewlien huwa li dan strument mhux eżerċizzju ta' kontabilità, dan huwa strument biex niksbu l-anijiet politiċi, napplikaw id-dispożizzjonijiet ta' trattat u l-Unjoni Ewropea tkun viabli Jiena xtaqt ukoll nirringrazzja lill kummissjoni mod partikolari l viċi President Sefcovic u l-Kummissarju Lewandowski u l-Presidenza ta' Ċipru bħal dik ta' qabila għamlet biċċa xogħol eċċellenti biex din id-darba tinkludi lill-Parlament fit-teħid ta' deċiżjoni tal-Kunsill u aħna din id-darba l-inqas kena l-opinjoni li nesprimu il-fema tagħna. Se nirringrazzja lill-President tal-Parlament ukoll u lill kollegi li ħadmu qatt din il-kwistjoni għaliex din hija kwistjoni għal darboħra illi taqqat ħafna lil din il-kamra u tagħmel il-leħen tagħna aktar b'saħħtu. Nixtieq nitkellem dwar erba' punti marbuta mal-budget. L-ewwel net id-daqs tal-budget. Ikolli ngħid billi nibda li proposta tal-Kummissjoni mhijiex biżejjed biex tiffinanzja l-ambizzjonijiet politiċi kollha illi stabiliet l-Unjoni Ewropea din hija xi ħaġa ċara daqs il-kristall irridu nkunu nafu il proċedura għal qafat finanzjarju multjanwali il jmiss qed isir f'kuntest tas-sew diffiċli għandna żewġ sfidi, il-fiduċja fl-Unjoni Ewropea u l-kapaċità tal-Unjoni Ewropea li solvi dawn il-problemi u l-ħtieġa illi nagħmlu tnaqqis fiskali u konsolidazzjoni fiskali fuq livell nazzjonali. Iżda ejjew naraw xejn wara dan il-budget Ewropew. L-ewwel nett mhux qed tiġġenera, mhux qed jiġġenera id-deficit. Dan ifisser illi il-ħtiġijiet li nikkonsolidaw il-budget minħabba l-infiq żejjed eh, fi snin ta' qabel ma jżomx fuq livell ma jreġġix fuq livell Ewropew. Il-budget Ewropew jagħmel dak li l-budget nazzjonali ma jistgħux jagħmlu f'dawn iż-żmiet imwera. Dan huwa budget ta' investiment jagħmel dak kollu li l-budget nazzjonali ma jistgħux jagħmlu minħabba l-limiti. Qed eh, jekk nitkellmu dwar il-fiduċja fl-Unjoni Ewropea, dan il-budget għandu tifsira minħabba il-leverage tiegħu, minħabba il-fondi addizzjonali. Huwa jattira investimenti ulterjuri fl-Istati membri. 94% tal-budget jerġa' jgħaddi għand l-Istati membri. Jattira ħafna aktar investimenti u għalhekk euro ta' tnaqqis mill-budget Ewropew ifisser bosta euro ta' tnaqqis għal politika reġjonali, politika ta' agrikoltura. Noqdu attenti meta nitkellmu dwar id-daqs tal-budget. Ta' sikwit nisimaw mir rappreżentanti tal-gvernijiet illi iċ-ċittadini ma jaċċettawx budget tal-Unjoni Ewropea aktar oli. Aħna irridu niġbdu l-attenzjoni. Illi għanna l-istess votanti u ċittadini jistennew minnant l-istituzzjonijiet Ewropej u nazzjonali biex huma jingħaqdu jibdu l-istess ħabel u jipproponu mekkaniżmu illi ser jipproponi ħruġ mill-kriżi Eh, impiegi u tkabbir u l-użu tal-istrumenti fuq livell Ewropew u fuq livell nazzjonali, għalhekk jina ma nixtiex illi impoġu l-budget nazzjonali kontra dak Ewropew għandna interess komuni qed naħdmu għall-interess taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Issa jekk xi gvernijiet irridi, iridu jmorru lura lejn il-kustjonijiet bażiċi, neħtieġu aktar Ewropa, nistgħu nagħmlu xi ħaġa forsi fuq livell nazzjonali, aħna nistgħu e, ikonna għanijiet komuni u nżommu magħhom, mela aħna allura l-estil nitlu f'dawn id-dibattiti, nerġgħu nibdew dawn id-dibattiti jekk din mhix ċara għal xi gvernijiet. Issemmit il kustjoni tal-flessibilità, Mr. Berger għawnek għanna il-possibilita illi inqasmu il-rizorsi bl-iktar mod effiċenti biex aħna niksbu l-anijiet illi aħna stess stabilejna. Dwar il-prioritajiet u il-kontenut, aħna għanna il-politika tradizjonali imma rridu niżguraw li għas-seba snin illi ġejjin il-budget Ewropew jixpruna it-kabbir, il-ħolqien ta' tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi fl-Ewropa. Ek għandu jaħdem il-budget Ewropew. Aħna lesti illi ninvolvu l-idejat kollha marbuta man fi aħjar, man fi aktar effiċjenti tal-budget Ewropew. Iżda dan il-budget neħtiġuh biex aħna noħolqu l-impjigi u tkabbir b'mod partikolari għazzazax. Smajna kemm il-darba l-President tal-Kummissjoni Ewropea jitkellem hawnhekk din il-Kamra dwar il-żazax u l-qatt. Xi ħaġa dwar il-proċedura finalment. Jiena xtaqt ngħid hawnhekk fil-plenarja xi ħaġa li kemm il-darba ednija lill-Presidenti. L-MFF jikonsidra żewġ proċeduri, dik ta' assens u dik ta' kodeċiżjoni. Għal madwar sebajn dokumenti ta' bażi legali. Aħna ma rridux illi il-Kunsill jieħu id-deċiżjoni bazi tal-proċedura kodeċiżjoni. Dan huwa dritt tal-Parlament aħna ser nesħu biex din il-Kamra tkun tista' tinnegozja kif inuxiera mal-Istati membri u mal-Kunsill dwar id-dokumenti kollha fir-rigward tal-kodeċiżjoni. Grazzi President. Grazzi Onorevoli Kalfen. L-istess japplika hawnhekk għalik. Jiena nixtieq ngħaddi l-kelma li sulla Masur, il-President tal-Budget tal-Kumitat tal-Budget. Grazzi ħafna, President Sur President tal-Kunsil, Komissarji, minn dak li għalunna rapporters nixtieq jina naqbad ma' żewġ punti li huma importanti ħafna l-Parlament. L-unet tal-Parlament mhux se jkun hemm fuq l-MFF jekk ma jkunx hemm ukoll ftejjim politiku dwar ir-riforma tar-risorsi. Dan huwa prinċipju ta' din ir-riforma dwar il-mekkaniżmu ta' kif se nikorreġu l-affarijiet fuq il-risorsi l-ġodda li huma indaf u anki l-implementazzjoni tagħhom tagħhom. Issa nafu x'inhu l-argument u ma l-ebda demokratiku li jista' jiddefendi s-sistema finanzjera ta' bħalissa tal-budget tal-Unjoni eh, ċertu pajjiżi li eh, jużaw ċertu ċertu argumenti tal-antik u jippruvaw joħorġu minn kull kontroll tal-parlamenti u dibattitu politiku ħadd f'dan f'din l-awla dan il-emiċiklu. Jiġi mill-ma istituzzjoni li jiġi jista jispjega lill-ċittadini tiegħu xi ftit xi 18 xar ilu konna qed nitkellmu f'xi ħaġa utopika ma issa qed fwasalna fi status quo u naraw kif riġina wkoll minna grazzi għax-xogħol li għamlet il-Presidenza ta' Ċipru Imma ir-riforma minna nfijadna ma bdejnijiex rridu nilħu ftejjim globali fuq dan l-MFF fi xar biss. U dini ħaġa importanti ħafna għal dan il-parlament. Tini punt xtaqtina tkellem dwaru u għal biex nżommu il- il-budget tagħna. Sur Van Rompuy irid l-ideja jara iktar konkreta biex ikun hemm il-kapaċità budġetarja taż-żona tal-euro tal-euro tibqa' u dan ovvjament sa eh, Diċembru dan m'għandux xaqsam xejn man negozjati dwar il-baġit tal-Unjoni hawnhekk xtaqt ngħid li għalina eh, bil-kontra li dan is suġġett għandu x'jaqsam u jidħol fin-negozjati li qed nagħmlu llum. Qegħdin nitkellmu fuq l-istess ħaġa. Qegħdin nitkellmu fuq l-istess ħaġa meta inkwantu għall-infiq eh, għax mm, dawk li qegħdin jiddefendu din l-idea qed jgħidu li jridu natu iktar għajnuna lil dawk l-istati li jkun qed jagħmlu konsolidazzjoni tal-baġit tagħhom tajba. Iva hemm il-fond tal-koeżjoni jew kellna l-fond tal-aġġustament tal-mondjalizzazzjoni. Qed nitkelmu fuq ukoll il-mod ta' kif nirċivu wkoll ċertu flejjes. Nistgħu ngħidu li hemm min jista' jilab dan u ma jikontribwixxix fil-baġit fil baġit tal unjoni Bekk u għalhekk ikun hemm effett dirett u dan ikun ifisser li dan il-budget tal-komunità se jitnaqqas. Ġifieri qed nitkellmu fuq l-istess ħaġa wkoll anke meta nitkellmu fuq l-skadenzi. Aw min jedinna li din hija biss għaddejja għal-ġejjieni. Ovvjament din mhux se titħol fis-seħħ fl-ewwel ta' jannar ta' sena dieħla, imma jiena naħseb li meta għaddejjin minn kriżi kbira tad-debiti, tad-djun, tkun deċiżjoni li titħol wara l-2020 ġifiri mux se titħol fis sef daqseg zmin minn dak li ġejjin ħafna warajna, għalek qed nitkellmu fuq l-istess ħaġa. Il-Parlament jista' jgħid li qed jaqbel fuq l-MFF jekk m'hemmx garanzija li kull tip ta' font li se jinħolaq biex kun hemm iktar solidarità e, Ewropea ma jiġux integrati f'dan il-baġġett tal-komunità. Dan huwa l-prinċipju bażiku tal-unità tal-baġġett. Jista' jkun hemm e, annessi għal dan il finanzjamenti li jkunu ktar speċifiċi fuq sertu suġġetti speċifiċi ma, ma nistawx naċċettaw li l-budget tal-komunità nħalluħ għalih u jibqa bil-ċifri bil ta' wieħed fil-mija bħala żieda u kull ħaġa ġdida jidħol biss fiftejim intergovernmentali u ma jkunx hemm l-iskrutinju u l-istudju fuq li, li jixraqlu. Grazzi. Grazie. Grazzi, onorevoli Lamassur, issa sur Mavrojanis. You, Mr. President. Good morning, everybody. Grazie, President, Lodo Taiba, tajba l kulħadd Sur President, eżis membri. Sur President tal-Komitat għal-Budget, eżis Rapporters, Vice President Sefcovic, Komissarju Lewandowski, Signori. L-ewwel net nixtieq nirringrazzjakom għall-istedina tagħkom biex nuħu sem f'dan id-dibattitu importanti. il nafu kemm importanti illi aħna l-affarijiet dwar l-MFF li jmiss nġibuhom żewġ. Il-Kunsill jagħti importanza kbira għal konklużjonijiet propizji hawnhekk u l-Unjoni Ewropea ser tagħti l-mezzi biex taġixxi u timplementa l-politika tagħha. Il-ħin huwa kruċjali, manka l-kwalità. Aħna nilqaw il-kooperazzjoni sfiqa dwar din il-kwistjoni ma dan il-Parlament. Jiena grat mod partikolari lejn is-sur Alan Lamazur u is-żewġ rapporters l-Onorevoli Bege u l-Onorevoli Kalfen għall-impenn tagħhom fil-rigward ta' dan id-dokument u determinazzjoni tagħhom illi jiżguraw illi konna riżultati aċċettabbli għaż-żewġ istituzzjonijiet. Il-Presidenza ta' Ċipru tat importanza b'mod partikolari biex inkomplu bil-prattika illi bil-prassi li niltaqgħu b'mod regolari magħkom u se nibqgħu nagħmlu hekk sakemm insibu bil. Nixtieq ukoll nirringrazzja l sur Jean-Luc Dean u l-Onorevoli Jensen dwar il-ħidma tagħhom. Il-Presidenza Ċipriota wkoll qed taħdem mill-qrib mal-President tal-Kunsill Ewropew e kif id-dossier jgħaddi għal livell ta' kapijiet ta' stat u gvern. F'dawn l-aħħar snin l-Unjoni Ewropea u l-istati membri tagħha ħadu passi importanti biex iwieġbu għall-isfidi imqajma mill-kriżi finanzjarja u ekonomika. Meta nħarsu lejn il-ġejjeni l-MFF li jmiss irid jiżgura il-budget tal-Unjoni Ewropea ikun biżejjed sabiex joħroġ l-Unjoni Ewropea mill-kriżi b'mod sostenibbli. Il-koll naqblu il budget tal-Unjoni Ewropea irid ikun katalista għat kabbir għall-impjiegi fl-Unjoni Ewropea kollha kemm b'mod partikolari billi jwassal għal aktar investiment ta' kapital u produttivi. Aħna irridu illi l-infiq tal-MFF li jmiss ikunu mobilizzati biex aħna nappoġġaw it-kabbir l-impjiegi, l-kompetittività u l-konverġenza f'konformità ma' l-istrateġiji Ewropa 2020. Fl-istess waqt aħna l-koll konxi dwar il-limiti il qegħdin naħdmu bihom u fihom fi żminijiet ta' disċiplina fiskali eċċezzjonali huwa importanti illi l-MFF li jmiss jirrifletti l-sfidi ta' konsolidazzjoni li qegħdin jagħmlu l-Istati membri biex il-deficits tagħhom u d-dejn tagħhom ikunu aktar sostenibbli. Irridu niżguraw illi kull euro minn fuq jagħti valur miżjut Ewropew u din l-attenzjoni għandha tingħata b'mod partikolari lejn il-kwalità lill kwalità tal-infiq fl-MFF li jmiss. Il-ħidma għaddejja tajba tipproċedi rajna in-negozjati li ġew prodotti għal-Kunsill tal-Affarijiet Ġenerali f'Settembru kena diskussjoni informali wkoll fil-maġni tal-Kunsill tal affer Ġenerali ġimgħa l-oħra f'Lussemburgu il-kontribut tagħkom permezz ta' rappreżentanti tagħkom f'dik l-okkażjoni kienet apprezzata mens. Aktar tard din il-ġimgħa aħna ser noħorġu verżjoni reveduta ta' negotiating box tagħna. Din ser tressa approċ ġenerali illi serjati sensiela ta' ċifri għal bost elementi kwalitattivi biex isiru proposti għal kustjonijiet kwalitattivi illi huma marbuta ma' setturi differenti ta' nfiq dwar ir-riżorsi propi. Il-Presidenza il-bieraħ ħarġet non-paper biex tixpruna id-diskussjoni b'mod partikolari dwar il-kustjoni sensittiva tal-korrezzjonijiet. Id-diskussjonijiet ovvjament għaddejjin fiħdan il-Kunsill, u għalhekk jiena ma nistax f'dan l-istadju natikom pożizzjoni xi pożizzjoni ċara dwar kif id-dibattitu dwar l-MFF jew rizorsi propi ser jovolvi u probabbli. Iżda il-presidenza ċipriota tibqa fiduċjuża li flimkien mal-parlament aħna dal-waqt ser inkunu nistaw b'ċertezza kbira ngħidu x'inhu l-parametri tal-ftehim tagħna. Kif tafu l-President tal-Kunsill Ewropew laqqa Kunsill Ewropew speċjali fil 22 u 23 ta' novembru u ħabbar illi huwa lest illi jestendi il-laqa jekk ikun hemm bżonn. Il-presidenza ta' Ċipru għandha dan l-għan ukoll. U jekk inżommu dan u dimoħna aħna aħna ser inkomplu naħdmu mal-istati membri kollha billi nżommu dan u dimoħna. Fitħejja għall-laqa ta' Novembru. Eżis membri, Aħna segwejna il diskussjonijiet ta'kom dwar ir-rapport interim illi ġie fassal mill-Onorevoli Bege u l-Onorevoli Kalfen u li dwaru ser tivvotaw aktar tard. Nixtieq nirringrazzjahom it-tnejn li huma l-ħidma tagħhom f'dan ir-rapport fih bosta punti importanti illi aħna dwarhom ser nitkellmu mal-istati membri. L-istess japplika għan-naħa tal-tul u r-risorsi propji. Rapport ta' Sur Dehan u is il-xogħol tas-Sinjura Jansen. Nixtieq nirringrazzjahom ukoll għal ħidma eċċellenti tagħhom għal kooperazzjoni tagħhom. Sissa aħna nittamaw li dan ikompli kena livell ta' kooperazzjoni tajjeb immens mal-President Masur u t-tim kollu ta' negozjati tal-Parlament Ewropew. Jiena nixtieq naħtaf din l-opportunità billi nirringrazzjakom fuq livell personali, nirringrazzjak fuq livell personali sul President Martin Schulz għall-involviment personali tijak u għall-għajnuna tijak u b'mod partikolari għall-impenn b'saħħtu tijak biex l-Unjoni Ewropea it-tija l-aktar strument importanti illi għanda f'idea biex aħna nżommu mal-ambizzjonijiet tagħna għad kabbir għall-impjiegi għall-ġenerazzjoni żagħżugħa biex il-kol kemm aħna nkunu nistgħu nonoraw il-kuntratt fost il-ġenerazzjonijiet li niksbu l-aħjar riżultati dwar l-MFF għal ġid komuni tal-Ewropa mhix biss priorità tal-Presidenza ta' Ċipru huwa impenn konġunt li jinvolvi lil dan il-Parlament kif ukoll il-Kunsill u lill-Kunsill Ewropew. Wara il-Premju Nobel għal-paċi li ġimmoti li l-Unjoni Ewropea irridu nuru aktar minn qatt qabel li ċittadini illi aħna lesti illi ninaqdu dwar dan il-proġett fundamentali, proġett Ewropew qed nagħmlu l mutana biex l-Unjoni Ewropea ssir aktar relevanti u nuru wkoll illi l-Unjoni Ewropea hija parti mis-soluzzjoni. U biex nofru lil kull ċittadin u ċittadina tal-Unjoni Ewropea ġejjeni aħjar. Jena nisa ħerqan illi nisma il ta' ta'kom dwar din il-kwistjoni. Grazzi, Sur President. Brojannis. Grazzi, Sur Ma Jannis. Issa fissem il-Kommissjoni il-Viċi President Sefkovic. Grazzi, President. Membri onorevoli, l-għonet nirringrazzjakom għall-opportunità illi tal-tuni li nirrispondu għal rapport interim fuq l-MFF tal-Parlament Idkom taqblu li din proposta hija forsi l-iktar punt importanti fuq l-agenda tal-Parlament, Kunsillu, Kummissjoni eh, Ewropej għal mandat tagħna. Eh, id-deċiżjoni eh, fuq l-MFF se tibgħat messaġġ ċar lil dinja illi jekk aħna kapaċi natu riżultati għal 2020 e u dana biss nistgħu natu nagħmlu hekk ikonna biżejjed risorsi u bekk inkunu nistgħu naqdu e, ir-rwol tagħna fuq il- internazzjonalment. Dinja l-ewwel darba illi l-MFF qed jiġi e, negozjat skont it-trattat tal-Lesbona u kemm jien kif ukoll Eh, Lewandowski eh, edin namlu ħelitna kollha biex niksbu riżultati tajba u un nirringrazzjaw lill-Presidenza eh, Daniża u dik Ċipriota tal-li għamlu negozjati eccellenti mal-Parlamentu mal-Kommissjoni. Jena nixtieq najtu koll li l-iskambju ta' pożizzjonijiet informali qabel l kunsill kien importanti ħafna. Kifidkom ta' fuq il-Kunsill u il-post fejn qed isir diskussjoni fuq l-MFF u aħna qed niddefendu l-proposti tal-Kommissjoni kien involviment tal-Parlament fil-proċess kollu kommu. Aħna studjajnih eh, sew ir-rapport interim tagħkom u nappoġġu nappoġġaw il-linji tagħkom. Eh, ma dan huwa baġit tal-investimenti U rridu nirrepetu dan il-messaċ iktar minn darba, għax dan u messaċ li forsi fil-negozjati tlifna ftitu fil-diskussjoni fl-Europa kollha. Għanna Eh, argument qawwi fuq in-naħatana x'ank il-Kunsill Ewropew jaraf il rwol importanti ta' dan il-budget eh, fil eh, pattat kabbiru għall-impjegi f'Ġunju. permettu li xi ftit kummenti qabel ma ngħaddi mikrofonu li Lewandowski qabel ma jitkellem fuq il-budget għax huwa fidejh il-mandat tal-budget. L-għonet il-volum tal-budget. Jina fuq dan il-punt naħseb Aħna konvinti li proposta tagħna fuq 1.08 Eh, percent tal-GNI u ċifra tajba li eh, edha eh, testabilizza l-finanzjament ta' CIP tal-koezjoni u et jipermettin anki namlu zidit ta' spiza fil-prioritajiet tal-istrateġiji e 2020. Aħna nifokaw l-enfasi li tejam il-parlament għax aħna nishtiqu namlu din il- abza kwalitativa fuq dak li għandu xieqsam mal fondi eh, tal-Unjoni Ewropea u tal-valur miżjut, l-efficienza u l-semplifikazzjoni ta' riżultati li għanna f'moħna. Fuq il-riżultati tal-kondizjonalità makroekonomika, jena nieħu nota tal eh, kummenti li għen fil-rapport, nishtiq najt li proposta tal-Kommissjoni kienet konċipita mux biex bħala miżuri obbligatorji ma biex tinċentivizza il-riformi strutturali u l-effettività u l kapacitajiet ta' assorbiment. Mux edin hemm biex jippenalizzaw eh, l-istati membri li rridu jiffinanzjaw li affarijiet importanti ma biex nizguraw illi il-kapitali se jgħinu eh, eh, nejnu, se nejnu il-deficienzi li hemm fil-budget tal-nazjonali. Fuq l-ispiża amministrativa jgħan nikkonferma li il-5% ta' tnaqis tal-staff f'periodu ta' 5 snin u għasforz qawwi meta niġu għal-kriżi. U l-istituzzjonijiet kollha u l-aġenziji kollha għandhom jikkontribwixxu għalih dan. E, Umbat fuq il-kalendarju, naf li ħafna minna f'din il-awla huma konvinti li għandna bżonn ta' deċiżjoni qabel l-aħħar ta' sena biex inkunu nistgħu inkomplu nagħmlu effiċenti wara l-ewwel ta' jannar tal-2014. Grazzi ħafna. Grazzi, Sur Sheftovic. Issa ngħaddu għal Komissarju Lemandowski. Grazzi, President, membri onorevoli, u Ministru nibda blown resources. L-ewwel nishtiq nixtieq nirringrazzja l-Parlament tal-li tatna impetu għal riformi u diskussjoni specialment wara eh, dawk it-tentativi eh, ta' malajru minna minn rizultati li kienem hemm qabel. U eh, sur la massur neċin ringrazzjak tal-li inti provajt t-reforma l-kwistjoni tal-tul. Uh, li kienet l-iktar personalità importanti biex nimxu l-qoddim fil-riforma tal-naħa tal-til. E, il-rapport fih messaċ qawwi ħafna, imma huwa messaċ tal-unità tal-budget. Intkom e, testaw e, din unità jista ikolla dimensjonijiet differenti, ma nistaw nifmu għadina bħala Eh, fatt li l-nefqa u tħul għandhom jivforzaw l-xuxin u mux jifixklu l-xuxin. Aħna eh, fuq l-istess linja għad deficienzi u għad rimedi ta' sistema. Id-deċizjoni tal-lum minnaħat tal-Kummissjoni biex nautorizzaw u zidu l-kooperazzjoni msaħħa fuq il-taxxa, fuq l-FTT. Eh, peress li dina hija ħaġa komplessa, eh, l-iktar ħaġa komplessa eżistenti sissa. Fu l-istorja ta' din il-naħa tal-tħul, naturalment meta wieħed irid u meta nisimgħu pereżempju minn Londra li rridu e, sistema iktar trasparenti u sempliċi u ġust. U dan huwa sistema tajjeb e, trasparenti tal-korrezzjonijiet annwali u li huwa ġust tal kulħadd Nishtiq ngħid xi ħaġa fuq kwistjonijiet orizzontali u nibda bil-flessibilità. Iva, jekk se jkun hemm limitazzjonijiet, iktar eh, limitazzjonijiet, Iridu iktar flessibilità u d-dinja ħaġa faċli li wieħed jipprevedija uh, fil-każijiet ta' ċirkostanzi imprevisti. U għal dastant il-pakket ta' flessibilità u iktar, imma anki batna sinjal iktar ċar fuq il-rapport interim ta'kom. Nishti nitkellem fuq anki fuq il-marġini ta' kontingenza li huwa utli u ġej ġa kien utli f'ħafna okkażjonijiet uh, uh, fil-qafas finanzjarju tal-lum. Per eżempju, pjan ta' kupru ekonomiku, dana kien possibli grazzi għal dawn id-deċiżjonijiet tal-marġini ta' konċingenza. Imma aħna qegħdin nibbażaw fuq l-akki li ġi akkumulat f'dan il-perjodu finanzjarju, ċoħe il-perjodu ta' dan il-perjodu finanzjarju, l-esperjenza dan il-perjodu finanzjarju. Aħna l-esti biex naraw kif nistaw nfasslu l-flessibilità għal dan il-budget tal-2014-2020 Issa, fuq dawn il-proġetti ta' skala Ewropea eh, li namlu il-Galileo ġewwa u l-GMS barra hija bazati fuq dan biex nizguraw illi il-finanzjamenti ta' da u forsi anki ring fencing, aħna qegħdin fuq l-istess linja u jiena kuntet ngħidilkom hekk fuq dak li għandhom xi jasmu resta liquidate resta liquide. Dina Eh, il-produzzjoni ta' rolls hija għal budget annwali eh, u l-unika soluzzjoni għal dik tal-outstanding commitments resta likide huwa biss fil-budgets annwali u mhux fil-budgets Eh, eh, eh, strumenti artificiali li qed l-impegni. U l ħar punt tiegħi huwa fuq semplifikazzjoni. Hemm talba universali biex nissimplifikaw li ġejjin minn kull imkien, minn kull rokna tal-Unjoni Ewropea. U aħna rridu il il-komitat kien eh, msieħeb importanti u utli ħafna għal dan l-an ta' semplifikazzjoni, pero issa t-tini puntu għal nizguraw li hemm propensità biex eh, ma nagħmluhiex iktar komplessa minn level ta' 57 linja ta' eh, eh, uridu scanning ta' dak li huwa settorjali biex ma naqsux l-effett tal-regolament finanzjarju. Dawn huwa Eh, partijiet importanti u jena zgur li aħna sen nizvilupaw għall-Europa budget deċenti għall-2014-2020 li huwa eh, ugwali għall-investimenti li għanna fidejna għal dawn is-seba' snin. Grazie. Komissar Lewandowski, vi beginnen jetzt mit der Grazzi, Sur Lewandowski. Essa rapporters fissem il-komitati E, għandkom minuta fissem il-komitat ta'kom. Għal daqstant provawx tajdinna kollox fuq il-budget għax u dana kollox f'minuta waħda għax dan se joħloq problemi għall-interpreti. Itkelmu fuq il-punti tal-jum importanti għall-komitat ta'kom. Nibdew me sinjura Ġannaku u tafi kifan t-tizom il-kommenti taħħa bil-mod. Grazzi, President. E, l-MFF kif għalu u għandhom raġun se tkun hemm f'seba' snin. Imma l-informazzjonijiet li rċevejna fuq il-negozjati mal-Kunsill mhumiex ottimistiċi. Apparentement il-Kunsill qed jitlob li jkun hemm iktar tnaqqis Illi ma nistawx nikkonsidrawhom bħala uh, skont il-kriżi finanzjari. Aħna eh, qed naraw uh, fl-Unjoni Ewropea nistgħu nużaw l-MFF biex nejnu l-kwestjonijiet fuq il-fond ta' aġġustament globali u l-fond Ewropew tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni talbet li jkun hemm iktar infiq u aħna rridu nagħmluha disponibbli dan għax l-Unjoni Ewropea għandha ruol internazzjonali xtaqdi u rridu anki inkun nistgħu nafaġġaw l-avvenimenti tezi. E, u għandu jkollna daqsxejn ta' skop marġinali biex l-Unjoni Ewropea jkun jista' jkollha l-possibilità tuża dawn il-risorsi u biex tkun tistatejn il-pajizi fejn id-demokrazija għada kif ġiet rinnovata. E, għal daqstant il-Parlament Ewropew għandu jappoġġa iż-żida tal-MFF kif ġi propost mill-Parlament Ewropew għanna ninsistu għalix jekk aħna naqblu mal-Kunsill fuq il-limiti tal-MFF se tkun nkunu qed nibatu messaġġ inaċċettabbli għaċ-ċittadini tal-Ewropa kif qed nitkellmu eh, qed nippruvaw naffaċċaw problema verament ta' kuljum eh, għal ċittadini Ewropej. Sassur sur Görens għal Komitat tal-Żvilupp. Grazzi President. E L-approċ mal-tużjan jgħid illi nistaw nejnu fil-onja, eh, jek l-oħrajn jgħixu fil-faqar, eh, dana mux veru l-lum irridu najnu l-izvilup tal-Unjoni Ewropea kollha kemm fil-Kumitat aħna konċi ta' dawn u najn nibatu appelli stati membri biex jiġu biex jaħdmu kontra l-idea li l-lajnuna l-izvilup tista' tiġi użata biex inkunu nistgħu nirranġaw il-bażi ta' seba' snin li ġejjin aħna ma rridux e, e, e, innaqsu l-lajnuna umanitarja fejn l-Unjoni Ewropea l-iktar msieħeb importanti u effettiv fid-dinja. Aħna ma rridux nxeklu l-effettività fl-Unjoni Ewropea bħala punt ta' kontatt u appoċ għal dawk li għadhom li mandomx l-enerġija li eh, eh, eh, jifendu għal rasom. Aħna din l-agenda għal-bidla appoġajnija u aħna rridu nkunu koerenti illum u napplikaw dak il-prinċipi li aħna eh, dikjarajna u mux nirrinunċaw meta niġu għal dawn l-isfidi li għanna qoddimna għasnin ġejjin. Grazzi, issa fissem il-Komitat tal-Kummerċ Internazzjonali Sur Kamal. Grazzi, President. Mela, aħna u l gvernijiet tal-Unjoni Ewropea se jkollhom inaqsu l-ispejjeż u jnaqsu l dejn u l-deficit. Is-soluzzjoni hawnhekk tidher li hija li nżidu id-dejn u nofqu iktar Eh, flus ta' ċittadini biex nżidu. Eh, u komplu bis sussidi eh, flok ma nużaw il-risorsi eżistenti b'mod aħjar. Aħna fil-komitat użajna, tlabna li kunem użu aħjar biex nejnu u biex nifacilitaw il-kommerċu. Aħna tlabna li nejnu l-intraprendituri fil-pajizi li qed jiżviluppaw biex ikun jistgħu jaċċedu l-pajjiż il-swieq tagħna biex ikunu jistgħu inaqsu il-fatti li huma jorbtu ħafna fuq l-għajnuna tagħna. U kif nistgħu però nars u lejn il- itkabbir. Kem kumpaniji Ewropej ġew stabiliti f'dawn l-aħħar snin fejn huma l-Facebooks u l-Googles tal-Ewropa rridu aħna nirriformaw is intern biex noħolqu iktar prosperità. Grazzi. Issa sur Mulder fil-fisem il-Kokobu. Grazzi, President. Fisser, eh, fisem il-Komitat Kokobu, nistanajt li l-iktar ħaġa importanti hija il-flus nof u mod sew. U dan għaj fisser illi jista jkonna rapportajieb tajjeb mill-qorti tal-awdituri. U dan huwa għal novembru li dal-waqt ġej eh, eh, istqarrija ta' assikurazzjoni però tkun negattiva nibżawis. Il-kumitat tagħna jemmen illi l-istati membri jistaw jgħamlu xaħġa biex din is situazzjoni e, jirranġawa. Irridu jihdu responsabilità għal flus li jem u l-Unjoni Ewropea. U l-regolament finanzjarju ġdijt li bsejġi l-lum dan jagħmlu possibli aħna fil-komitat tal-Kokubu aħna nħossu il-Komissjoni għanda tiħu din l-opportunità u tħeġġeġ l-istati membri biex jagħmlu dan il e, e, din l-istqarrija u biex l-istati membri jagħmlu il- l-auditjar aħjar tal-budget taħħom. Grazie. Grazie ħafna. Essa sur Njura Peress fisem il-Komitat tal impiegi Grazie ħafna, eh, President. Il- ħaġa l-iktar eh, ħaġa importanti fil-Unjoni Ewropea kif smajna mill-Premju Nobel huwa dik tas solidarjetà. U dan irid jiġi rifless fil- jiġi rifless fil-budget. Il-budgets nazzjonali olow ħafna meta mqabbla ma dak tal-Unjoni Ewropea. Il-President Barroso qed jitlob li il-modell soċjali jibqa l-iktar importanti fil-qasam tal-kompetittività. Aħna qegħdin nagħmlu xogħol li huwa kontraproduttiv nitolbu l-istati membri li jagħmlu reformi strutturali jina naħseb l-ewwel waħda din għandha tkun biex ninvestu eh, iktar fil-kapital tal-persuni uman ġifiri il-kwalità ta' nisa u rġiltana il-kapaċità tagħhom. Signuri, jekk aħna ma nirnexinix niddefinixxu kif se nikkonsolidaw l-infiq fil-qasam soċjali, anki għal-Fond Soċjali Ewropew, nkunu qegħdin niżvijaw u ma nkunux nistgħu nilqgħu l-isfidi li qed tiffaċċja l-Ewropa. Anki il-programm għal eh, fond ta' dawk l-iktar vulnerabbli u anki tal-fond tal-mondjalizzazzjoni. tal mondializzazzjoni tal mondjalizzazzjoni Grazie, issa fissem il-Komitat tal-Industrija u tal ricerca, il-Signora Herzog. Grazie. Komissario, President, kollegi. Għalix għanna imbidlu il-politika tana? għanna noqodu fl-imkien ninaqdu noħolqu strutturi li jistaw jgħinu l-ekonomija tana aħna għanna bżon ta' suq intern reali, uniformi. U għanna namlu l-pass importanti l-qoddim biex nirbħu l-fiduċa. Fisem, il-Komitat tal-Industrija nixtieq nisħaq fuq kemm huwa importanti li wieħed investi fit tkabbir. Għanna bżonn ta' miżuri ta' politika tal-industrija. Ma nistawx aħna nippermettu li nużaw mezzi kannibalistiċi biex eh, nifinanzjaw mm, proġetti bħal Galileo, eh, per eżempju Connecting Europe u eżempju għanna bżon ta' impiegi zaza, għall-intramprenditori zaza dana huwa dak li qed nitilfu f'din il-MFF, qed nitilfu ġenerazzjoni sħiħa u hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa fuq da u aħna nappoġġaw l-isforzi tiegħek Kummissarju. Grazzi, Signora Herzog. Fall-istess kumitat, is-Sinjura Mattias. Grazzi, President. jiena naqbel mal-kollegi tal-qasam tal-ambjent uħrajn bżon eh, illi ma nitraskurawx il-saħħa pubblika fil-żmien ta' kriżi, irridu nżidu l-finanzi eh, għal proposti biex inkoplu l-saħħa pubblika fl-Ewropa. U aħna tlabna fil-25% ta' zida fil-spiża eh, illi huwa importanti u aħna nixtieq u nitolbu l-Kummissarju jagħmel dak li diġà għadna biex niproteġġu n-natura u l-programm Life jekk aħna ninsistu fuq dawn il-punti huwa għaliex l-MFF u il-prova li għandhom qoddimhom l-istituzzjonijiet biex e, juru li jistgħu jagħmlu dak li jgħidu biex nistabilixxu kif e kan nista nimxu l-qoddim fl austerita jew fil-progress jekk aħna nista' nimxu lura jew se nimxu l qudiem u ma nistgħux issa nkomplu bil-politika li kellna sissa fl-imoddi. Ma nistgħux assolutament nippermettu li dana hija mill-ħsara l-Ewropa. Grazzi, jgħid il-President. Issa fisem il kumitat ta' Trasporti Sur Simpson. Grazie President jina nitkellem dal-għoddu fi semmir komitat ta' Trasportu Turizmu. Jinsa nifoka fuq il għak fuq zewġ kwistjonijiet kruċali. L-għonet il-bżon li għanna nistimulaw l-impiegi hija li ħaġa importanti tal-pjan tal-kupru u tal-vizjoni 2020 u il trasport Eh, eh, ta' l-infrastruttura li għanna bżon ħafna se tkun kruċali anki biex nżidu l-impigi. Ah, nilqaw anki l-proposta tal-Kummissjoni fuq il-facilità tal-Connecting Europe illi edha tagħti strument effettiv biex inkunu nistgħu eh, nwaslu għall-infrastruttura transkonfinali illi tkun kemm sostenibli u anki ħaġa li nistgħu niksbuha. E, aħna għandna bżonn anki iktar għajnuna mill Ewropea biex nibnu valur miżjud fl-infrastruttura ta' trasporti minnaħa tal-Istati membri. Però ħafna drabi e, e, hemm nuqqas ta' komunikazzjonijiet bejn il-Ministri tat-Trasport u dawk tal-Finanzi. Konklużjoni jiena nista' nerġa' ngħid, President, li l-proposta tal-Kummissjoni hija mill aħna nilqawha fil-Kumitat tagħna ta' trasport u Turizmu. Grazzi. Sur Simpson. Issa e komitat tal-Żvilupp Reġjonali, Kovacev. Kollegi, il-Komitat tal-Żvilupp Reġjonali deċida li l-finanzjamenti għal politika ta' koviżjoni għandha tkun preżenti għall-anqas għall-istess livell li kellna fil periodu 2007-2013 Dan huwa livell minimu ta' finanzjament u għal daqstant u għal inqas limitu possibbli. Illi l-Parlament ma jridx jonqos minnu jekk irid jonora l-obbligi tiegħu. Għandna ninvestu fi strumenti li kontribwixxu għal tkabbir u żvilupp tar-reġuni u anki għal-ftuħ ta' impiegi ġodda. Aħna nibżaw wis il għanna bżon iktar Ewropa, pero ma rridux ikunu ipokriti. E, u napellaw għal-iktar Ewropa u fl-istess ħin ċerti stati membri diġa għedin jinnegozjaw tnaqis finanzjarju. Dana se komprometti il-miri tal-istrateġija 2020. Jena nappella lilkom kollegi biex tappoġġaw ir-riżoluzzjoni fuq l-MFF. Grazie. Jina għad nitkellem fisem il-Komitat ta' Zvilupp Reġjonali. Enħarsu lejn dak li qed fil greċa l-Italja, Spanja u l-Portugal, per eżempju. U x'qed fil-iktar partijiet foqra tal-pajizi l-iktar eh, l-iktar ehm, onja, per eżempju il-Galles jew il-parti tal-Vant tal-Finlandja, fuq dak x'ten għamlu, din kienet mistoqsija. Jina ma fimtek so, min iżgurik fimtek so kollega onorevoli, pero fuq eh, il-politika ta' koezjoni tibbenefika lil lil kemm il-mijati flus kif ukoll min jirċevihom u għal daqstant hemm stati li eh, qed jibbenefikaw għandhom bżonn ta' dawn l-istrumenti u fl-istess ħin qed jagħtu benefiċċju anke l dawk il-pajjiżi li eh, eh, jistgħu jikkontribwixxu. Uh, għal da stant bżon din prezentawa blaħjar mod ta' ċittadini eh, tal-Unjoni Ewropea li mumiex laqat jitilfu laqas jirbħu tal-politika ta' koezjoni imma il-500 miljon kolla ta' ċittadini fil-pajizi tagħna kolla kemm huma qegħdin jibbenefikaw mill-politika reġjonali. Eh, jina Jiena li tama li bekk rispondejtek. Issa naddu għasur De Castro Eh, fisem il-Komitat tal-Agrikoltura u Zvilupp Rurali. Komissarju, komissarju, il-Komitat tal-Agrikoltura li president taħħa u rapporter għall-opinjoni fuq rapport interim tkelmet moċċar biex titlop illi il-budget tal-CAP jieġi eh, frizzat f'termini eh, reali. Issa, minkej għal-fat li dinja pozizjoni ċara f'dan il-punt tal eh, negozjazzjoni aħna nappoġġaw l-inizjattiva tal-kollegi tagħna eh, Beg u Kalfin li jagħmlu xogħol eċellenti. U aħna jippermettilna bek li jkollna pożizzjoni ta' negozjat eh, qawwija u maquda tal-Parlament. Imma jekk il-budget ta' CAP se jitnaqqas iktar se jkun ħafna iktar diffiċli li jirnexxilna eh, niftemu fuq proċess ta' riforma. Aħna kollha dejjem għadna illi ma ridniex illi konna eh, vot ċar aħari sa kemm ma jkunx hemm eh, pożizzjoni ċara fuq il-budget. U dana għandu jkun xiera għall-isfidi tal-agrikoltura li għanna fil-futur. Grazzi. Issa għal-komitat tal-sajt. Grazie President. Il-proposta għal MFF għal 2014-2020 jirrapprezenta tnaqis E, eh, eh, meta nqabluh mal-MFF attuali. B'din il-perspettiva finanzjarja ma jistax ikun hemm l-ebda eh, soċjali u ekonomika ma' diverġenza. Il-tnaqqis li qed jiġu proposti fil-Kunsill ma nistawx naċċettawhom. Fuq is-sajt u fuq l-affarijiet marittimi il proposta tipproponi punt 8-5 biljuni ta' euro għal eh, strument finanzjarju iktar importanti dan is-settur il fond Ewropew għas-sajt u affarijiet marattimi illi jfisser 955 miljoni ta' euro. Eh, eh, u dana mhuwiex biżejjed laqas għal 2014 skont l-MFF attwali. U l-ammontari tal-kull periodu tal-MFF tal-2014-2020 huwa inqas minn dak li hemm għal 2013 fi klim Per Minkejja illi l-MFF attuali u għadġa ħażin, dak li misu għar. Issa, u ħana ma nistawx assolutament naċċettaw dan il-rapport għabbażi eh, ta' dan il-raġunijiet. Grazzi, sur l signora l Lukkegaard għal-Komitat tal-Kultura Edukazzjoni. fuq il-Kumitat tal-Kultura. Eridu eh, nkattru dawn l-oqsma tal-kultura l-edukazzjoni. Fl-istqarrija tagħna aħna li aħna poġġajna anki l amir tal-Komissjoni, il-Komissjoni għamlet proposta ambizjuża ħafna u aħna kontenti biha għal programmi tal-Zaza taħriċ u l-sport u jider li kollox jimxi skont il-pjan jider illi dawna se, se jihdu imbottatura minkejja l austerita l-istati membri u kol għet japprovaw il-proposta l-Kommissjoni, għajna raw xieġri xieħdu l-Ministri u il-Konsil U nittama illi aħna nappoġġaw din il-proposta. Korre, kollegi, issa l-Komitat tal-Affarijiet Legali. Jina jidirli illi mumiex kontenti mis-situazzjoni. Għaw kwestjoni ta' personalità hawnhekk hemm bżonn huma jixtiequ jagħtu l unjoni Ewropea iktar kompiti u għahna napoġawa din il ħagġa fil-prioritajt tagħna, però ma jidrux li huma kontenti illi jgħatu bizzejiet personal eh, jew il-personal ġust. Istur de Castro tana eżempju minnaħa tal-politika tal-, -politika tal Eh, bidja u l-istess ħaġa fil-politika ambientali, soċjali, svilupp eh, reġjonali, dawn huma kollha sfidi importanti għall-istati membri u reġuni tagħna li aħna nirrappreżentaw hawnhekk. Però ma ma mumiex qed jgħinuna jiddeċidu min se jagħmlu xogħol, min se jipprepara l-proposti, min se jfassal il-proġetti. U u għawnek għanna bżon il-flus, aħna għanna bżon insibu l-personal ġust li tkun kwalifikat eh, bħilit eh, importanti, nis multikulturali, eh, nis minn sfondi differenti, bħafna ħiliet lingwistiċi minn ħafna partijiet differenti tal-Unjoni Ewropea jekk aħna ma jkonniex l qafas finanzjarju tajjeb ma nkunux nistgħu naħdmu fl-ebda waħda mill-osma osma ta' policy. U jena nixtieq li l-Kunsill eh, jiżgura illi il-proposta tal-Kummissjoni fuq l-istaff tiġi aċċettata u bekk ikollna l-odda tajba biex nagħmlu l-ħidma tagħna. Grazzi. il e signora Holmeyer miexaw, għallu naddu direttament a Sur Traskowski għal Komitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali. Emson bżonn nżommu l-pressjoni fil- familji politika tana biex eh, e nżommu il-kompeti tana u għanna ftejim fuq il-MFF. Aħna ma nistawx eh, nafaċaw l-krizi minar mezzi l e, nato priorità natu prioritajiet għall affarijiet importanti aħna jrid ikonna budget li jkun xira għal ħidmiet tagħna hemm bżonn nifmu li dawn l-ambizzjonijiet irid ikollhom budget wieħed unifikat biex inkunu nistgħu eh, eh, eh, nafaċċaw anki l-iskrutinju demokratiku tal-frotett iridu nifmu li nefqa kollha għandha tkun taħt il-qafas tal-Unjoni Ewropea. Kif qal is-sur Lamassur, aħna m'hemmx fejn nerġgħu nivintaw il-rota, imma rrid ikollna qafas finanzjarju effiċenti u fl-istess ħin ma rridux naħsbu għal budgets ġodda ġodda u istituzzjonijiet ġodda dan mux bissej naqas il-ruota dan tadda ta' din l-awla ma jista' inaqqas eżit il-frammentazzjoni. Grazzi. Issa Issa jmessi signora Zuber. Grazzi ħafna. signora President, Fil-dibattitu li kena fil-komitat Tana bilna mod unanimo li il-proposta dwar l-MFF ma tirreflettix l-importanza ta' iktar investiment fil-qasam ta' l-igwaljanza bejn is-sessi u anki ġifiri pala risposta ta' sens komun biex ma nkomplux ma jkomplux jiġu minati ċertu drittijiet il-krizi nafu li taffetwa xa inqas flus għal ċertu linji ta' politika dak li hemm bżonn huwa żieda biex nofqu iktar fuq programmi bħal dak li d-defni per eżempju programmi li għandhom xaqsmu ma' ċittadinanza, ma' drittijiet, bżon iktar flus u kol għall-Istitut Ewropew tal-Ugwaljanza bejn is-sessi. Dan qed jagħmel xogħol tant importanti fil-qasam għandu bżonn iktar flus fil-qasam tal-ugwaljanza bejn is-sessi il-proposta qiegħda biex innaqsu l-flus u l-ammonti tagħhom anki sitra ta' iktar minn 33% eh, dan se ġib ħafna problemi. Milli jider kien hemm xi mistoqsija ma le nistgħu nkomplu. Tajjeb issa imis għal gruppi um, differenti nisimgħu dal-ewwel għal um, PPE mill-Sur Carrigo Poledo. Grazzi ħafna, Sinjura President, jiena nemmen li mhux ġust li aħna fil-Parlament Ewropew naqbdu u nitolbu li jkun hemm iktar rizorsi. Mhux qed nitkellmu biss dwar l imfiq huwa għandu jkun dibattitu iktar politiku dwar il-lanijiet politiċi tagħna naraw kif nistgħu nkun hemm distribuzzjoni aħjar tar-risorsi skont ovvjament il-prioritajiet politiċi li jaffettwawna hawnhekk u l-anijiet marbuta ma dawn għas-snin li ġejjin. Ovvjament, nridu nifokaw fuq l-istrateġija tal-2020 għat kabbir u għal-iktar xogħol. Hawnhekk Għalhekk irridu naraw kif il-prioritajiet tagħna nistgħu intuhom direzzjoni oħra minħabba li ċertu risorsi huma skarsi imħabba l-fatt li l-Ewropa għadha dejja minn kriżi finanzjarja importanti ħafna ma ridux għalek aħna infixklu minn flok nejnu, infixklu l-unika strument li għanna li sej jajna biex nilħu dawn l tana nafu li l-Kunsil qed jipproponi ċertu tnaqis imma anki meta bżon li nejdu li kemm il-Kummissjoni u l-Kunsilli anki binqas flus Eh, man ma jfissirx li man nix bżon il-flessibilità, anzi għanna bżon iktar flessibilità bi-budget li jkun inqas, għax inkella dan il-parlament ma jkunx laqas biss jistaħaq l-anijiet tiegħu. Is-sinjura toja Iva, meta qed nitkellmu naraw eżattament minn dan il baġit iridu nagħmlu fil-futur irrid ikonna budget ta' fejn inkunu nistaw verament nkomplu ngħixu u bejn ukoll budget iktar selettiv għal eh, l-innovazzjoni għaż-żgħażagħ għall-futur tal-Unjoni Ewropea u l-vokazzjoni tagħha l-iżvilupp. Hemm bżonn li kulħadd jifhem li anki kif għal is-sur Kalfin b'mod ċar li l-Ewropa illum tista' tagħmel dak li l-istati ma jistgħux jagħmlu għall-ekonomija, territorji, għall fuq livell reġjonali fejn hemm jiġifieri l-koeżjoni soċjali li tant tista' jew toħnoq lill-ċittadini jew kellha tgħinhom jimxu l-qudiem rridu naraw kif noħol u bilanċ bej dawn il-pajzi li jħallsu u dawk li jirċievu. Mhux faċli li bil-ċifri nuru li fil-passat dawk il-pajjiżi li kienu jikontribuxxu u bat kienu eh, naraw kif kienu jiffaċċjaw il-konverġenza u tkabbir qed naraw dekjerazzjonijiet ċertu gwerra ta' pożizzjoni li hemm ċertu stati li l-budget tagħhom jistgħu jagħmlu li jridu mingħajr ma jkollhom ċertu rimorsi. Il-mux dejjem hija pożizzjoni żbaljata li mhux setejn l-integrazzjoni li qegħdin nippruvaw tant nilħu anki f'setturi oħra. Aħna eh, kollha qed nitkellmu fuq il-patt ta' stabilità għandu jkun wieħed ta' żvilupp imma tantx tant aħna eh, mhux qegħdin eh, stabilizzati li qegħdin naddu minn din ir-reċessjoni u nintilfu Mżon li nerġaw nsibu triq tajba. Grazzi ħafna, Sinjura Toja. Issa, Sinjura Jensen, għandek minuta, Sinjura. Grazzi ħafna, Sinjura President. Il-grupp ta' l-Alde u koll jemmen li l-flessibilita huwa punt importanti ħafna. Immemmu l-punt ukoll ta' risorsi propju koll li huwa importanti minn non-paper tal-Kunsill li tal-bira għad baqa ħafna problemi bil-risorsi propi. Huwa suġġett komplikat sistema mhux ġusta li għandha tinbidel. U dak li jinkwitana huwa li in-net contributions kif għattib dak li qed l-Presidenza ta' Ċipru. Imma hawnhekk huwa l-argument kollu dan għandu jirrifletti l-bżonnijiet veri. l reali, mhux dak li jerġa' jiġi ritorna l-Istati membri. għun etnejdu kol li ma nistawx immissu setturi bħal dak tal-agrikolturi. Għax hawnhekk hemm il- flus li morru lura um, lejn għant il-pajjiżi. Um, bċertu punti ta' dawn il-rizorsi propi u s-sistema jenet niproponi li l-Konsil jerġa jir, jirrifletti fuq dan kolli, kollu. Grazzi ħafna. Eh, Komissarju Lewandowski. da zu spüren ist. Ich spüre bei Ihnen einfach nicht, dass Sie wirklich nistaw nejdu li l-Europa għanda bżon timxi l-qoddim u b'dan il-proposti li għanna l-MFF ma tantx isna qed imxu nimxu lura. Nafu l kol fl-Ewropa li l-istati membri iridu wkoll jamministraw il-budgets tagħhom imma hemm bżonn imbottatura għal tkabbir, tkabbir ukoll sostenibbli, hemm il-konsiderazzjoni wkoll dwar it-tibdil tal-klima, hemm l-ekonomiji tal ukoll il-produzzjoni ta' sistemi oħra ta' risorsi. Dawn l-affarijiet kollha ma nistgħux nagħmluhom jekk ma jkollniex flus anzi il-budget il li qed naraw se jonqos dan ma jirreflettix l-ispirtu Ewropew għalix u importanti li ikonna reglementazzjoni tal-iswiq ekonomiċi biex nkunu iktar ġusti għax il-banek u kol ridu jarfaw responsabilta taħħom u ix ġust li dejjem ikun il-tkun il-persuna li it 16 li u kol dbat il-konsekwenzi kolla. Eh, anki dik tal-ispekulazzjoni. U importanti li l-FTT hija nafu li din hija importanti għax hija xi ħaġa ġusta. Is-sur Lewandowski għandu proposta għalija ħafna ovvjament l-istati membri iridu iħalsu inqas skonto ovvjament il- il, il dak li ikunu ja jaqilaw. Imma irridu naraw kif l-istati membri jistaw jimxu l-qoddim u manki l-Europa timxu l-qoddim nispera li il-Konsil jimxi f'din it-triq. Hemm ukoll proposta li qedi qed tiġi diskussa nitkellmu fuq ħafna punti fil-qasam tal baġit li huma ġodda veru li wieħed jista' jaħseb għal modelli ġodda li wieħed jista' jrikorja lihom għall-baġit Ewropew imma l-baġit Ewropew ma nistgħux naqsmuh ma nistgħux neħħu ċertu kontrolli, dawn huma obbligi u drittijiet irrispettivament ta' kif jasbu għal-gvernijiet. Hemm bżonn niddifendu id-drittijiet tagħna ta' dan il-Parlament biex ikonna Ewropa verament demokratika kif il qasam tal-baġit. Issa is-sur Ashworth minnu u nofs, Sinjur. President, jiena rapporter nifirħilhom verament hemm ħafna affarijiet fir-rapport tagħhom li aħna naqblu magħhom. Imma għandi tliet punti li xtaqt jiena nressaq l-ewwel net il-daqs ta' dan il-budget huwa importanti li nirriflettu wkoll il-żmieni diffiċli li qed jgħaddu minnhom l-istati membri u għalhekk aħna rridu li ikun hemm eh, limitu ta' wieħed fil-mija tal-GNI issa fuq ir-risorsi propji Aħna ovvjament għadna miftuħa s-suġġerimenti kollha, imma maħniex konvinti dwar l-FTT jew il-taxxa tal-valur miżjut laqqas. Issa fuq il-rebate nista' infakkar il din il-kamra li qed nitkellmu biss fuq matematika u m'għandax jaqsam xejn mal-emozzjonijiet u l-politika fl-aħħar jiena nirkonoxxi l-isforzi li qed isiru biex insibu soluzzjoni għal kriżi tal-ekonomija fl-Ewropa. Imma peress li r-risorsi huma limitati ħafna naħsbu li wasal iż-żmien li nerġgħu naħsbu fuq il-prioritajiet ta' kif nonfqu il-flus mit-tal-baġit Ewropew. Huwa minnu li fil-ġejjien iridu nieħdu deċiżjonijiet diffiċli ħafna, imma l-għażliet iridu jkunu bbażati fuq kif verament nistgħu nilħu dan il-valur miżjud fl-Ewropa. Grazzi ħafna sur Ashworth, is-sur Klut issa, żewġ minuti. Grazzi ħafna. L-ewwel net nirringrazzja żewġ rapporters naħsbu li r-rapporti huma tajbin għal dan il-Parlament biex jimxi l qudun il-qudiem anki f'dan id-dibattitu bejn il-Parlament u l-Kunsill. Il-punt ta' vista tal-grupp tiegħi nixtieq ngħid li l-politika ta' tfaddil ta' dan l-aħħar snin ma rnexxietx f'dawk il-pajjiżi li eh, rikorru għatfaddin kellhom iktar em, problemi ta' qat, ta' faqar em, u inqas risorsi, inqas investimenti. Għalek, jekk aħna nkomplu naqsu l-MFF, il-konsekwenzi se jkunu ħżiena għax hemm bżonn li jkun hemm li l-istati membri jkunu jistgħu jiffinanzjaw riċerka u l-edukazzjoni bil-fondi li jmorru lura f'pajjiżhom. Ġifri tnaqqis tal-MFF hija xi ħaġa li żgur aħna ma nistgħux nivvutaw favorija. Hemm eżempju ta' pajjiżi il-Ġermanja, il-Repubblika Federali tal-Ġermanja kienet tinsab fi kriżi serja ħafna wara t-tini gwerra dinjija u fl-1953 kien hemm il-ftejm ta' Londra dwar il-pagamenti li ridu jisiru wara kien hemm anki ċertu programmi ta' inċentiv biex jistimulaw l-ekonomija u din e, dan kien kollu li, li ġab il-Ġermanja għal qudiem wara il-gwerra u wara il-djun li kella wara l-gwerra. Ġifiri, il-budget irridu nkomplu nizviluppawħ, innaħmuħ sabiex nizguraw li itkabbir biss jistajajna biex nelbu il-krizi. Jena nishtiq nejt b'mod kategoriku li qed naqblu ma' Helga Triple fuq il-risorsi propji u anki l-FTT. Aħna naqblu ma' din il-pożizzjoni u kol u jekk il-Parlament jerġa' jistudja l-risorsi propju u l-implementa l-FTT naħsbu li din kun, dan ikun pass il qoddim tajjeb ħafna l-Parlament. Nixtiequ naraw l-affarijiet imorru f'dan is-sens. Grazzi ħafna. Is-Sur Mor l eh, Senjor President, dak li qed niddiskutu fuq l-MFF tina ħafna għajdejat tajbin il-livell moderat sostenibli tal-infiq u li konna aktar flessibilità ta' kif nizużaw l-risorsi. Il-punt importanti ħafna ma huwa ieħor. Kif se nifinanzjaw dan kollu? Il-mekkanizmu li għandna bħalissa mhuwiex sostenibbli u l-qasu aċċettabbli li n ndaħlu modi ġodda ta', ta' kif l-istati membri jagħmlu l-korrezzjoni tagħhom. Nafu li qed nitkellmu għal kull sena ħames miljun ta' euro fil-reġjuni ta' tramontana tal-Italja nafu kif qed isiru ċertu ċertu nfiq pajji naħsbu li jkun jagħmel iktar sens li jkun hemm ukoll korrezzjoni għal Padana għal tramuntana tal-Italja u mhux noqogħdu naraw kif jiru affarijiet f'Ruma jew Bruxelles. Issa eh, is-Sur Harton. Minuta. Signora President, Sur Lewandowski, il-bira tkellimna dwar il-budget tal-2013 u l-lum qed nitkellmu fuq il-budget tas-sena ta' wara. Eh, il-Prim Ministru tar-Renju Unit diġa għalli se juża il-vito u sur-ruter ta' pajjiżi ngħidu jagħmel l-istess ħaġa għax l-Kummissjoni edha issa wkoll issa tisfida lil parlamenti nazzjonali mhix ħaġa tajba Irridu naraw eżattament kemm għandha flus l-Ewropa. Jekk dawn il-komitati, l-aġenziji li ma jagħmlu l-ebda kontribut lill-anijiet nazzjonali, tajjeb li x-xogħol tagħhom inwaqfuh. Irridu ngħidu l-Kummissjoni li din ma se nexxiela li tasal għal taxxa Ewropea. L-Olandiżi għandhom jagħmlu kif għadhom kemm eddu li jagħmlu l-Ingliżi. Grazzi ħafna, is-Sinjur Marinescu. Grazzi ħafna il-rapport tas Sur Kalfenu u Sur Berger jitkelmu dwar il-prioritajiet anki l-insibu fil-rapport tas Sur Lamassur. Naraw kif insibu kaptu tal-problemi ekonomiċi u tal-krizi. Et nitkelmu fuq budget li jerġa' jiġi investit fl-istati membri għal xi naraw xi ċifra ta' 95 fil-mija. Ovvjament it-kabbir u x-xogħol huma l-prioritajiet imma jridu naraw li jkun hemm ukoll miżuri li jkunu ta' katalist li jgħinu. U li frizzar tal-ceilings tal-2013 aħna ma nistgħux naqblu magħhom. Meta natu daqatajn l-MFF il-ġdid, nistgħu naqblu biss ma dawk l-emendi jekk ikun hemm Ehm, riformulazzjoni kollha tal-riżorsi propji ġifiri anki dik tal-vet u l-FTT, żewġ possibilitajiet li naqblu magħhom. Issa eh, xogħol li jsir fil-Parlament Ewropa u naħsbu li l-istrateġija tal-grupp kandaħt ehm, nix naqblu miegħu għax ma naħsbux li se jkun hemm membri biżejjed li jivvotaw dwar deċiżjoni tal-Kunsill jista' li jkun hemm problema kbira li jekk dan isir għall-Unjoni. Il-proċedura ta' kodeċizjoni għandha di tkun dik li tintuża. Il-membri kollha tal-Parlament Ewropew għandhom ikunu involuti eh, f'din il-proċedura, il-proċedura normali li huma eh, kwestjonijiet politiċi ta' natura orizzontali. Signora Hogan, minuta u nofs. Signora Hogan. Grazzi ħafna, su komissarji kollegi. Qed nitkellmu fuq l-MFF l-ammonti ta' flejjes u l-linji ta' politika li rridu nifinanzjaw. Ovvjament, edin naqblu fuq dan, fuq parti, fuq parti tal-infiq, imma rridu wkoll nqisu l-perspettiva l-oħra naraw minn fejn se nġibu il-flejjes. It-tul hemm bżonn li jkollna sistema ta' risorsi propja li tkun iktar ġusta. Bekk inkunu nistaw ukoll ikonna bażi għal talbit li nagħmlu f'dan il-Parlament. Meta għet iqis il-pagamenti li jmorru lura l-istati membri, dan għandu tkun ukoll ħaġa indipendenti b'dak il-flejs li morru lura l-Istati membri. Il-Kummissjoni qed tagħmel proposti dwar riformi differenti. Anki waħda minnhom hija dik tal-FTT. Aħna naqblu anki jekk hija ta' biss li tasal sa' 40% tar-refund. Imma tkun pass fid-direzzjoni tajba L-Unjoni Ewropea repet il-Premju Nobel nafu li din biex biss kienet apprezzament imma kienet ukoll sinjal ta' inċentiv. Hemm bżonn li konna sistema ta' tħul tajba li tejna morru l qudiem biex inkunu fl-aħħar darba l-dejjem inneħħu differenzi, diskrepanzi li hemm bejn il-net contributors u net beneficiaries u inħallu il-mod stret kif jaħsbu ċertu eh, pajjiżi fuq livell nazzjonali. Il-kalim li jmiss il-kollegi eh, tijaj fil-Ren Unit eh, jaqblu ma dik li nsibu fil-rezoluzzjoni aħna naqblu li ners u iktal għal rizorsi propji li kunem hemm tħul u anki inraznu l-GNI tal-istati aħna ridu budget iktar flessibli li anki dak li, ma jkunux dak l ammont li ma jkunux eh, u f'sena waħda jkunu jistgħu jiġu trasferiti għas-sena ta' wara. Ovvjament l-istrateġija tal-2020 għal tkabbir u għal iktar xogħol. Naqblu wkoll jkun hemm fl-2017 il-review mid-term tal-MFF aħna dak iż-żmien nisperaw li verament li ma jkunx hemm iktar austerità u jkunu l-ħana iktar tkabbir fl-istati fl-istat tiegħi nafu x'inhu mal-problemi bil salarji inqas infi kol fil-qasam tal-saħħa. Għalhekk kif nistgħu niġġustifikaw il-budget tal-Unjoni li jkun ah, eh, u miktar hemm bżonn li nejnu kol l-istati differenti. Aħna nistaw naċċettaw Eh, budget li jkun inqas, jekk dan ikun iktar flessibli biex verament kun nista eh, naslu għal tagħna. Issa, is-sur Zimanski għandek minuta. Grazzi ħafna dawk li jaqblu ma budget inqas u jneħħu ħafna l-ispejjeż u hemm oħrajn li jridu jonfqu iktar biex ikun iġibu iktar żvilupp. Jiena għandi għal qalbi xi ħaġa oħra. Ejdu li ftit Kif huwa possibbli li d kristjani u soċjalisti ta' dan il-Parlament Ewropew irridu budget li jkun tajjeb imma n-nies tal-politika ta' dawn il-pajjiżi eh, eh, ta' pajjiżi differenti ta' Franza tal-Italja rridu dejjem inaqsu. Forsi id-Demokristjani Soċjalisti ta' dawn il-Parlament qed jitkellmu fuq budget qawwi għax jafu li l-Kunsill ġifiri li bil-politika ta' dawn il-partiti se jigarantixxi l-interessi veri tagħhom, tal-gvernijiet tagħhom. Naħseb li jekk dan jiġri noħorġu verament redikoli. Għax is-solidarjetà Ewropea fejni, fej se tmur. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Andreasen. Hawnhekk qegħdin neddu il-sinifikat tal-investment beyond elasticity għaw xaħat li jgħid li verament bil-agenda tal-Lisbona dak il-biljoni li nfaqna kena verament riżultati tajbin fl-2007 il-qad kien 7.3 fil-mija fl-Unjoni Ewropea. Issa qed naslu għal-10.5 fil-mija. Fi-Spanja araw ftit u il-qad huwa ta' 25 fil-mija. Il-GDP tal-Unjoni Ewropea mhux qed jiżviluppa u javvanti maġġoranza. Il-qorti tal-awdituri ma għalux li għandu l-ħraċar snin mux qed jgħidu li l-infiq tal-Unjoni mux sejjer tajjeb l-istrateġija tal-2020 u kol titkellem fuq proġetti li maħadmux. Il-proġetti minn l-industrija ġodda ġdida għandha bżonn il-kapital, għandha bżonn il-flessibilità u inqas burokrazija. Affarijiet li l-Unjoni Ewropea laqas biss tibda. Għalhekk hemm bżonn verament nagħmlu l-affarijiet mill-ġdid u mhux biss noqogħdu noħolqu taxxi bħal FTT. Issa, is-sur Van der Stoop. Grazzi ħafna, President, l-Unjoni Ewropea għanda problema baxar eh, miljoni fil-budget tagħha u trid ehm, ħafna miljuni mill-Olanda. Deficit ta' 3% u dan iġib il-problemi tiegħu għalhekk jekk inti ma tistax ta' ministra dan kollu it tortu huwa biss tal-Kummissjoni mhux tal-Istati Membri. Fl-Olanda Qegħdin niformaw gvern ġdid, qegħdin jagħmlu l-almu tagħhom verament biex jaraw fej sensibu il-flus biex ikunu jistaw iħallsu din in-nofs eh, eh, biljun ta' euro għal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni ma zomx kelmita u huwa mod ipokrita li titlob ħafna flejjes tal-MFF fut naqas il-budget tal-istati membri. Signora Hubner. To mention for President, jina nishtiq insemmi erba riski li naħseb li huma marbuta man negozjati tal-MFF. L-ewwel net id-deċiżjoni dwar il-qafas finanzjarju multianwali jekk ma tittiħiġ f'Novembru kif nistgħu nispjegaw li ċittadini li ma jistgħux isserħu fuq il bazi tal-Unjoni Ewropea bħala ċaġa ħaġa li tixpruna it-tkabbir u l-impjiegi rridu nagħmluha ċara l-istati membri li ser jinnegozjaw magħna illi e, e, dawn ma jgħidux li għalli xi trattat jippermetti illi aħna e, nkunu nistgħu ninnegozjaw hawnhekk. Dwar il-korrezzjonijiet naqbel li huma kruċjali għal proċess Id-dibattitu sissa foka fuq in-nefqa, il-korrezzjonijiet għandhom ikunu trasparenti, għandhom ikunu temporani u għandhom ikunu ftit. Id-dibattitu għaddu ser jibda issa u tkun xaġa irresponsabbli jekk ikonna korrezzjonijiet nazzjonali eh, ammont kbir tagħhom għaliex ikun diffiċli li nieħdu deċiżjoni f'Novembru dwar is-sistema tal-VAT din mister tiġi sostituita minn eh, sistema oħra aktar fattibli, il riskju hawnhekk huwa kbir. Jista' jkollna riskju ta' GNI u l-impenji fil gwar ta' riformi ta' riżorsi fil-ġejjieni tkun ħasra. Xi ħaġa oħra, fl sem il-kumitat tiegħi dwar il-politika ta' koezjoni, aħna irridu nibqgħu nżommu f'moħħna l-għana ewlieni tal-politika ta' koezjoni it-kabbir fid-dawl tal-diżugwaljanzi nazzjonali u dan ifisser illi l-kriterji reġjonali għandhom iħarsu l-metodoloġija ta' Berlin. Grazzi, issa għandna l-proċedura. Catch the naddi l-kelma l-sur Nikolescu. Grazzi, Senjora President. Jena nix xtaqt nitkellem f'dan id-dibattitu biex nappoġġa emenda 72 appoġġata minn numru kbir ta' kollegi illi jirrefer din l-emenda għal pagamenti diretti fl-agrikoltura. L-ideja hija illi hemm bżonn ta' konverġenza tal-pagamenti diretti fl-istati membri kollha. Id-differenza bejn iż-żewġ verżjonijiet konverġenza jew inkella offset dan il-bilanċ hija waħda sinifikanti u aħna rridu sitwazzjoni ġusta għal pagamenti diretti fl-agrikoltura din hija idea li jiena naħseb li hija valida għal ġejjin fir-riżoluzzjoni tal-lum il-Parlament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 kétségtelenül a nettó Il-kollega Jutahog qalet illi kieku l-Kumitat tal-Premju Nobel kien hawnhekk kieku aħna qatt ma konna nirċivuh dan il-premju. Il-kontributuri u l-beneficjarji netti mhumiex jaqblu hawnhekk u hemm tensjonijiet fost dawn iż-żewġ gruppi. Il-Kummissarju Sefkovic għal illi dan jista' jkun budget ta' tħul u ta' infiq imma jekk naraw il-ġejjieni tal-fondi strutturali l-affarijiet eh, ma jidrux sbieħ. Din tista' tkun sfida l-istati membri għaliex dawn il-fondi tal-koesjoni u tal-fondi strutturali minnhom l-istati membri jiksbu u jieħdu ħafna flus għall-investiment tagħhom nixtieq nifoka fuq l-Ungerija hawnhekk. Il-Kummissjoni m'għamlitx tajjeb ix-xogħol ta' pjanar tagħha, ma sar l-ebda studju u 30% tal-fondi tal koezjoni tagħna jistgħu jintilfu. Grazzi. Kellem li jmiss. Sinjuri, wieħed mill-punti ewlenin għan negozjar tal-qafas finanzjarju multianwali huwa il-bil dwar id-distribuzzjoni ta' riżorsi tagħna. Jiena naħseb il-metodoloġija ta' Berlin li la tiġi użata mill-1999 biex jiġu kalkulati il-modi ta' kif jistaw jitferxu jinqasmu l-fondi fost l-istati membri huwa kompromess tajjeb. U għalhekk bitħassib kbir jiena issa qed nara id-dibattiti biex innaqsu l-koeffiċent għall-istati membri illi għandhom il-GNI li huwa inqas mill-medja ta' l-Unjoni Ewropea minn 4.25 għal 3.23 fil-mija. Jiena nixtieq il presidenza ta' Ċipru tevita illi ikun hemm bidla ta' dawn il-koeffiċenti li wassal jista' jwassal biex jiġu limitati ir-riżorsi għal reġuni li l-inqas sviluppati. Irridu niffukaw ir-riżorsi tagħna fir-reġuni li l-aktar jeħtiġuhom. Grazzi Sur Kelly. Jiena naħseb li d-dibattitu ta' dalodu nistgħu inqasruh bħala appell u sfida għal kunsill l-ewwel net appell biex l-MFF insibu tarfu sal-ħar ta' sena u wkoll l-sfida li qal kif għal s sur Boger rapporter li jekk huma jridu tnaqqis mela jridu jiġġustifikawhom allura. Fejn jriduhom CIP, fondi ta' Koezjoni, Europa 2020 u fuq li ma bażi il-fondi tagħna hawnhekk eh, fl-Ewropa ma ġustifikati għaliex iżidu il-valur, il-valur jekk ma jżidux valur, mela allura eh, aħna ma nistgħu nagħmlu u ma seri isibuha diffiċli li jgħidulna li jizdaw iżidu l-valur. Imbagħad dalodu qed nitkellmu dwar ir-risorsi propji, nixtieq nifraħ l pajjiżi li daħlu l-FTT permezz tal-kooperazzjoni msaħħa, nittamaw illi din tirnexxi biex bekk il-pajjiżi kollha eventualment jistieħbu u dan ċertament ser inaqqas il-ħtieġa għall-argument u għad-diskussjonijiet fil-ġejjeni. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Alves. Grazzi President. Aħna maħniex nifmu kif il konsil jista' jgħid illi il priorita ser tkun dwar it-kabbir b'saħħtu Jekk imbagħad il-Presidenza tirrikonoxxi illi l-livell tanfi irid jitnaqqas u l-President qed jgħid illi l-intestaturi kollha irid isirilhom tnaqqis. Tnaqqis huma insew dwar l-istrateġija tal-Lisbona mhux suppost li ser ikollna l-aktar ekonomija kompetittiva u dinamika. Forsi qed jinsew illi aħna stabilejna strateġija 2020 ukoll jew inkella dan huwa biss kliem fieraħ lan illi innaqsu l-impjiegi b'25% u l-nżidu l-investiment fil riċerka u l-iżvilupp u innaqsu il-livell ta' faqar. Forsi qegħdin ninsew il-punt ewlieni hawnhekk. Il-budget tal-Unjoni Ewropea mhux budget ta' nfi imma budget ta' investiment. U għalhekk huwa aktar dejjem aktar importanti meta l-budget nazzjonali jkunu f'diffikultà. L-Onorevoli Paxka. Grazie Grazzi da sew, Signora President. Sur President, il-pedamenti tal-Unjoni Ewropea huma l-istati membri huma joħolqu il-valur u huma jagħtu biċċa mill-finanzi ftit mill-finanzi tagħhom lill-Unjoni Ewropea huma l-istati membri u l-parlamenti nazzjonali li għandhom dritt jgħidu kemm mill-fondi miġbura miċ-ċittadini sejrin jiġu allokati u jingħataw l-Unjoni Ewropea. Fi żmien fejn iċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea huma mafusa biex jisalvaw l-Unjoni Ewropea, forsi għalna nerġaw nevalwaw il-prioritajiet tagħna u nibdluhom biex dawn ikunu f'konformità ma' realtajiet ekonomiċi. Jiena konvint illi aħna għandna bżonn ta' modelli illi jerġaw jassenjaw il-finanzi skont il-budget u jevitaw li dawn il-finanzi jiġu użati b'mod ħażin biex eh, jingħataw li proġetti li minnhom mhux ser tibbenefika l-Ewropa u li mhux ser iġibu l-ebda tkabbir.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 il-kompetittività ser tkun diffiċli u mbagħad għandna xi dmirijiet illi għalihom mhux ser ikun hemm allokazzjonijiet ta' fondi. F'dan ir-rapport ma kienx sew illi naqdu l-ewwel u t-tieni pilastru għaliex għaliex għandna xi riferenzi storiċi illi domx attwali fl-ewwel pilastru. Fit-tieni pilastru naraw li dan huwa bbażat fuq kriterji oġġettivi. Imbagħad dwar l-iżvilupp tal-ispazju rurali din hija ċaġa li don isuha wkoll ma nistgħux naqduhom flimkien dawn iż-żewġ pilastri. L-Onorevoli Kleva. Sinjura Kleva, nitlob skużajiet, tgħid il-President veću politično težo v prihodnih sedmih letih. S Sprejetjem tega poročila o večletnem finančnem okviru imamo priložnost svetu in komisiji predati jasno poročilo. Dan huwa wieħed mill-fatturi l-aktar importanti għal dawn is-seba' snin li ġejjin. Jien nixtieq naħtaf din l-opportunità billi biex nibgħat messaġġ ċar lil kunsill u l-Kummissjoni f'dan il-waqt ta' kriżi dan il-budget għandu jkun tal-livell sodisfaċenti biex niksbu it-kabbir u l-koezjoni u għalhekk għandu jkun strument biex nikkoordinaw l-għanijiet illi l-Unjoni Ewropea għanda biex tiggarantixxi l-applikazzjoni tal-programmi tagħha fir-riċerka u l-iżvilupp. Għaliex jekk le? Aħna ma nistawx namlu il-programmi ta' riforma nazzjonali tagħna, programmi li qed jiġu applikati minn bosta stati membri bħalissa grazzi għas-sur l-sur Vlasta kull kollegi l-oħra talli tkellmu dwar din is-sitwazzjoni tar-reġuni l-aktar żvantaġġati bħal dawk tal-Slovenja illi jistgħu jsofru għaliex għandhom 40% ta' sorbi, rata ta' sorbiment ta' dawn il-fondi. Grazzi Isur Papa Nikolaw. Grazzi President. Aħna illum il-koll naqblu illi dan l-MFF huwa ta' importanza ewlenija għal perjodu li ġej dan ser ikun perjodu illi ser ikun ikkaratterizzat minn kif qalu ħafna llum minn eh, rata għolja ta' qatt, reċessjoni u tkabbir negattiv. Aħna il-koll nifmu il-ħtiġijiet illi il-koll qed niffaċċjaw, imma jiena sorpriż ħafna b'din id-distribuzzjoni ta' fondi, fondi ta' svilupp reġjonali u l-fondi ta' koezjoni dwar dawn qed naħseb u nixtieq tweġiba hawnhekk mill-Presidenza u mill-Kummissjoni. Qegħdin inqisu il-GDP tar-reġuni tal-perjodu 2008-2010 u din mhix ħaġa sewwa għaliex minn dak iż-żmien law kien hemm bidla kbira fil-Greċja pereżempju. Kif tafu għandna tkabbir negattiv ta' 18.4 fil-mija. Dan huwa simili għal dak illi kien hemm fil-Great Depression fil-Stati Uniti u għalhekk mhux sew li jiġi meqjus dan il periodu Jien nixtieq nistaqsikom jekk dan u ser jitqis. Signora McGuinness. Grazzi, Signora President. Jiena nemmen illi il-Parlament Ewropew għandu dejjem aktar ikun il-Parlament Ewropew u mhux ġabra ta' parlamenti ta' l-istati membri u għalhekk dan ir-rapport interim u eh, nfaħħar il-kollegi tiegħi Bogew Kalfen jirrifletti dimensjoni Ewropea tal-budget inna niddiskutu dwar dawk li jħallsu u dawk li jibbenefikaw. U dan mhux il-mod ta' kif għandna nitkellmu f'termini ta' budget tal-Unjoni Ewropea iva irridu nafu li hemm il-problemi fl-Istati membri. Iżda irridu ninsistu li l-budget tal-Unjoni Ewropea ikun għaċ-ċittadini Ewropej għad kabbir għall-impjiegi. Il-President tal-Kumitat tal-Agrikoltura tkellem sew dwar il-fema ta' dan il-kumitat. Iżda jiena nixtieq ngħid lill-kollegi illi aħna qegħdin nitolbu dawn il-flejjes biex niffaċilitaw il-ħajja ta' aktar bdiewa fl-Unjoni Ewropea. Smajna l-argumenti ta' kollegi minn stati membri ġodda illi biex xira iħossu illi huma mhumiex trattati tajjeb minħabba differenzi fil-pagamenti u għalhekk irdu narfu illi dan ir-rapport huwa rapport Ewropew u ejjew nibqgħu għaddejjin b'din il-ħidma eċċellenti. Grazzi l-Onorevoli Odi. Monsieur le Président du Conseil, nous devons avoir un accord, sinon nous serons... grazie commissario President. Irridu nsibu qbil, għaliex inkella kulħadd ser joqgħod jaddina biżmien. Dan mhux ser ikun qbil faċli illi nsibu jiena nisħaq dwar il-ħtieġa ta' klawżola ta' reviżjoni fl-2017, minn issa sal-2017 l-istati membri ser ikollhom l-opportunità illi jagħmlu rettifika tal-patt ta' stabilità u l-finanzi suppost ikunu irranġati. U anke d-dejn sovran sal-2017 ser ikun parlament ġdid, komissjoni differenti, President tal-Kunsill Ewropew ġdid u għalhekk jekk ma nsibux ftehim ejjew niddiskutu dwar dak kollu li hemm bżonn niddiskutu dwaru, ejjew nisħu dwar ħtieġa ta' klawzola ta' reviżjoni biex bekk f'dan l-isfond inkunu nistgħu noħorġu perspettivi li jkunu f'konformità mal-ambizzjonijiet illi aħna rridu, l-ambizzjonijiet li aħna għandna. Onorevoli Menker. Grazzi. President, f'xi stati mhux ser ikun hemm investiment pubbliku mingħajr il-fondi ta' koezjoni. L-investimenti kollha jistgħu jifqu u bekk wieħed ma jkunx jista' joħroġ mill-kriżi. Minħabba is-suq waħdieni dawn il-fondi jibbenefikaw minnhom l-istati membri onja u koll. Dak li rigwarda is-servizzi nixtieq infakkarkom hawnhekk li għandi dikjarazzjoni komuni tal-mexxejja tal-15 stat membri tal-ħbib tal koezjoni li ġiet adottata fil-15 ta' settembru fl-qaf Bratislava. Il-parteċipanti dikjaraw illi l-politika ta' koeżjoni huwa strument ewlieni għal pajjiżi tagħna jekk il-fondi f'dan is-settur jitnaqsu aħna mhux ser niksbu l-ambizzjonijiet l-anijiet tal-Kunsill e kif huwa e, adotta fil-konklużjonijiet tiegħu u lanqas l-anijiet tal-Aġenda 2020. Il-parteċipanti konkludew illi memx marġni biex aħna innaqsu il-fondi fis-settur tal-koeżjoni u jina nemmen li dan ser jitqis. Grazzi l-Onorevoli Mazakovic. Grazzi. Il-finanzi tal-qafas finanzjarju għal-2014-2020 aħna unek irridu nirrikonoxxu illi irridu nagħmlu deċiżjonijiet malajr għaliex għaddejjin minn kriżi u għaliex aħna ma nafux ser namlu, ma nafux fejn ser ninvestu. Dan il-qafas finanzjarju huwa hija tweġiba għal dawn il-mistoqsijiet li aħna għandna. Irridu nkunu aktar konxi li l-Ewropa hija unika f'dak li rigwarda l-iżvilupp tar-reġuni il-żoni rurali u l-iżvilupp tal-ibliet u għalhekk f'termini ta' koeżjoni aħna rridu inżommu x-xejra pożittiva li kellna fl-imoddi.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 ser tkun ħaġa tassew importanti li kieku aħna ikonna aktar rizorsi għall-isport. Aħna ressaqna proposta f'dan ir-rigward u nittamaw li din tiġi appoġġata mill-plenarja tal-Parlament l-isport jista' jkollu parti importanti ħafna bħala rikreazzjoni u kol anke f'rigward tas saħħa se ripromovi s saħħa ta' soċieta tagħna kollha kemm hi. Nixtieq wieġeb għal dak li qal is-sur ta' Bajdi dwar is-sitwazzjoni baġetarja fl-Ungerija. Aħna rridu nkunu ġusti fil-kummenti tagħna. Fil-kummenti li aħna ngħaddu hawnhekk, irdu nispjegaw lill-Kummissjoni u lill-Kunsill li l-Ungerija trid li tagħmel progress li tavanza fl-2011 aħna irnexxina nikkonkludu il-budget tagħna. Europe Stat ikkummenta dwar dan u dan ikkonfermaħ. Grazzi, Sur Albert. Signori, dan id-dibattitu juri illi maġġoranza tal-membri tal-Parlament Ewropew tappoġġa budget illi iħares l-anijiet tal-Unjoni Ewropea. Il-Parlament Ewropew jaf illi iridu nifrankaw iżda il-budget tal-Unjoni qed jonqos fil-verità. U għalhekk biex ikun hemm l-appoġġ tal-votanti, tal eletturi li namlu azzjonijiet, li nejdu azzjonijiet artificiali sempliciment biex niksbu l-vot, mhuwiex ġust għaliex dan jizvijana mill-lanijiet tagħna u aħna qatt ma nistgħu inwettquhom imbagħad dawn l-lanijiet. Jiena nixtieq illi l-Kunsill ta' bilħaq jara x'inhu l-istat tal-budget u kol iżom mal wedit tijaw l-onorevoli Mikolazik l axar kellim. Grazie ta' sew, sinu President. Rámec musí odzrkadlovať politické ambizie Európskej Unii. L-qafas finanzjarju multianwali irrit jirrifletti l-anijiet politiċi tal-Unjoni Ewropea illi jinsabu fi strategija Ewropa 2020 u għandhom ikunu tweġiba għall-istennijiet taċ ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Il-budget definitivament għandu ikun ibbażat fuq argumenti tajbin u għandu ikun favur itkabbir biex il-kriżi ekonomika tispiċċa mill-aktar fis possibbli il-benessri ta' ċittadini, l-impjiegi fost iċ-ċittadini huma ta' priorità wkoll u anke t tisħiet tal-pożizzjoni tagħna fil-suq dinji neħtieġu il-fondi hawnhekk. Dawn il-fondi m'għandhomx ikunu fuq livell aktar baxx meta mqablin mal-livell tal-programm passat. Le, il-politika ta' koezjoni għandha tiġi finanzjata fuq livell aktar qoli għaliex iridu ninvestu f'setturi ta' valur miżjud u nixtieq hawnhekk insellem lill-Kummissarju. Grazzi. Wasanna fit tmim kaġ tiegħi issa ngħaddi l-kelma lill-Kummissarju. Signora President, kollegi, grazzi tal-kummenti tagħkom. Ma hemm l-ebda perspettiva finanzjarja multianwali mingħajr il-Parlament Ewropew. Din il-ħaġa hija ċara, hemm bżonn tal-kunsens u għalhekk il-vuċi tagħkom, il-votazzjoni tagħkom hija importanti u għandha tkun tasiwi f'dawn iċ-ċirkostanzi eċċezzjonali tal-Ewropa tal-lum. Dan huwa sinjal tal-kooperazzjoni interistituzzjonali. Kull istituzzjoni għandha rwol importanti xtaqdi u dan jinkludi il-parlamenti nazzjonali dwar il-kwistjoni ta' rizorsi propri u tassazzjoni, l-ebda tassazzjoni mingħajr rappreżentazzjoni. Din hija tweġiba tiegħi li sur Hartong li spiss jagħmel ċertu kritika u eh, ma jisma xit weġiba. din parti mill-kostruzzjoni li jiena tant ammirajt minn wara l-portira tal-ħadit il-qafas finanzjarju multijanwali għanna mpoġġuħ fil-kuntest ta' tkabbir realistiku tal-agenda tal-impjigi u tal kompetitività għall-Ewropa. Jammel differenza jekk din dan wix javviż politiku jew inkella hijiex l-agenda mamra bil-fondi. Il-budget Ewropew huwa dwar il-prevedibilità multijanwali tal-investiment fl-Ewropa b'nuqqas ta' flejjes ta' investiment fil-budget nazzjonali dwar il-livell xieraq tal-budget dan huwa rwol ċari li għandu jaqdi il-Parlament Ewropew. L-aġġornament tekniku għal koeżjoni tagħna ma kienx daqshekk tajjeb minħabba ċifri reċenti. Iżda aħna ma nistgħux nużaw il-bażi l-oħra, l-metodoloġija ta' Berlin, il-figuri reċenti kif aġġornata kif aġġornati mhumiex tajbin għal koeżjoni u dawn huma l-uniċi li nistgħu nużaw għal kalkoli tagħna U emmek ikonu kol salvagwardja għal pajizi bħal l-Ungerija, illi għaddejjien minn xie problemi, għaddew minn xi problemi f'dawn l-aħħar snin. Dwar ir rizorsi propji, il-messaġġ importanti huwa dwar l-għaqda tal-budget. Aħna nistgħu nifmu l-għaqda bħala eh, xi ħaġa fejn wieħed ma jkunx favur it-tieni budget tal-Unjoni Ewropea ma din hija da komplementarja ta' natura komplementarja għadħulu għall-infiq Dak li għanna għoddimna bħala proposta appoġġata mill-Parlament Ewropew hija ħaġa ġusta, trasparenti u sempliċi. Huwa hija tweġiba għal kull min irid sistema ġusta, sempliċi u trasparenti ta' riżorsi propri. U għalhekk jekk aħna ninsabu f'pożizzjoni illi namministraw riforma reali tan-naħa ta' dħul flimkien Eh, iva jistħoq inna premju Nobel ieħor. L-istess japplika għas-simplifikazzjoni il liġit mitluba fit-28 stati membri. Fl-aħħar il-Parlament Ewropew għandu rwol importanti x'jaqdi dwar il-livell ta' nfiq. Din hija proposta modesta. Jekk noqogħdu nagħmlu paragoni mal-Baġit Nazzjonali din mhix ħaġa ġusta l-ebda stat membru individwali fl moddi ma kellu jħallas e, għal tkabbir daqshekk kbir f'termini ġeografiċi. E, fil-qafas, fil-perspettiva finanzjarja li jmiss, aħna ser ikunu 28 u mhux 27 ser ikonna aktar kompetenzi, aktar responsabiltajiet fuq livell Ewropew. U għalhekk jiena Iva, nixtieq ngħid li l-budget annwali tagħna huwa inqas mid-deficits annwali budgetarji ta' xi stati membri u huma edin jibqaw jgħidu illi l-kontribut tar renju Unit għal budget Ewropew huwa daqs il-livell tal-kontribut għas servizz tal-pumpiera u inqas mill-dak li jingħata għas servizz tal-ħabs u 14-il darba inqas minn dak li jingħata eh, għad-dejn tar renju Unit u din mhijiex problema tal-Unjoni Ewropea. Grazzi tal-attenzjoni. Mavrojanis. Grazzi na l-kelma issa s sur Mavrojanis. Fil-President, eżis membri, grazzi tassew għal dan id-dibattitu. Jiena nifhem perfettament illi uħut minkom u ovvjament dan huwa biss eufem, eufemizmu li ma jippoġġawx xi ħaġa li tista' tnaqqas il- daqs tal-MFF jiena napprezza kemm għandkom qalbkom din il-kwistjoni, intkom tafu illi hemm firda wkoll fost l-istati membri dwar din il-kwistjoni. Jiena nittama illi intom minnaħatakom tapprezzaw illi hemm argumenti validi u b'saħħithom Fuq iż-żewġ naħat hemm approċċi differenti dwar l-aqwa mod ta' kif aħna nistgħu niksbu l-anijiet il-miri tagħna. Jiena nixtieq inserħilkom raskom illi aħna qegħdin naħdmu qatih dwar in-naħa ta' dħul u dalwaqt ser noħorġu b'aktar dettalji dak li huwa l-approċċ tagħna. Xi kwistjonijiet istituzzjonali importanti immens dwar il-budget tal-Unjoni Ewropea wara il-Kunsill Ewropew tal-ġimgħa l-oħra dawn tqajmu mill-President Lamassur ukoll minn kelliema distinti oħra. Jiena mhux ser nikkumenta dwarhom jekk tippermettuli għaliex aktar tard dalodu aħna ser ikona l-opportunità illi direttament niddiskutu mal-President tal-Kunsill Ewropew Herman Van Rompuy. Issa, kumment qasir qasir dwar l-intervent tas-Sinjura Ann Jansen. Bir-rispett kollu, jiena naħseb illi fid-dokument tagħna aħna la esprimejna appoġġ għal ġustritur u laqas aħna tkellimna dwar il-pagamenti, aħna għajjimna kwistjonijiet għal konsiderazzjoni ta'kom, iżda forsi jiena ma fimċ eżattament dak li jinti xtaqt dejt dwar l-FTT il-kol tafu illi eh, kien diffiċli illi nkomplu għaddejjin fuq dan il-level ta' 27 issa l kooperazzjoni imsaħħa u il-presidenza hija impenjata bisħieħ illi tressa dan il-punt il-qoddim. Iżda irdu nkunu konxi illi din il-kooperazzjoni imsaħħa mhijiex dwar ir-riżorsi propji imma jadwar ir rizorsi nazzjonali. L-FTT mhijiex rizors propju hawnhekk. Imma għalhekk fl-eżerċizzju attwali dwar l-MFF aħna qegħdin nippruvaw insibu mod, insibu rabta bejn it-tħul eh, fl-istati membri illi qegħdin jieħdu sem fil-kooperazzjoni msaħħa mm, bir rizorsi propji bitnaqis korrispondenti għal kontribut tal GNI tagħhom. Iżda irdu nkunu wkoll konxi illi hemm ostakli legali u politiċi f'xi stati membri illi kieku huma xtaqu illi jipparteċipaw fil-kooperazzjoni msaħħa dwar l-FTT. Jiena nixtieq ukoll nisħa u nizgura lil dawk il-membri illi intervjenew dwar dan il-kwistjoni illi il-fokus fuq in, fuq ir-raġuni inqas sviluppati huwa wieħed waħda mill-kwistjonijiet non kontroversjali f'dan id-dibattitu. Meta aħna ngħidu illi il-livell tal-MFF ser ikollu bil-fors jiġi revedut u jitnaqqas u li l-intestaturi u l-sottantestaturi kollha ser jiġu mil quta aħna hawnhekk maħniex nesprimu xewqa bħala medjaturi qegħdin nippruvaw ngħidu kif in-sitwazzjoni. jiena ta' prezentazzjoni ta' situazzjoni attwali. L-istess japplika għal kwistjonijiet marbuta mal-personal mal-istaff li tkellmet dwar b'mod partikolari l-Onorevoli Rotenberend. Aħna anke hemmhekk irridu nsibu l-aħjar bilanċ. Għal darbohra nixtieq ninsisti dwar il-fatt illi il-Kunsill għadu ma sabx pożizzjoni ma għadu maħax pożizzjoni dwar l-MFF. Id-diskussjonijiet għaddejjin b'mod pragmatiku u bimpen sħiħ mill-istati membri kollha, l-istati membri kollha nixtieq nisħa sabiex jinstab kompromess propizju. Ovvjament il-koll edin naħdmu għabbażi tal-fatt illi xejn mu maqbul sakemm ma naqblux dwar kollox. Aħna ser nistudjaw bir-reqqa u ser nevalwaw bisħieħ ir-rapport interim tagħkom dwar l-MFF u dwar ir rizorsi propri għabbażi ta' taxxa fuq il-valur miżjud. Aħna tajna widen u kol għal femiet il-li ġew espressi dal-ħodu għawnek u nishtiq nizgurakom illi jiena dawn il-femiet ser nwassalom l-kollegi tijaj feħdan il-Kunsil. Osmosis fost il- ħidma tal-istituzzjonijiet hija kelma ewlenija għal presidenza ta' Ċipru, għal ħidma tal-presidenza ta' Ċipru. Grazzi ta sew, Sur President. Grazzi, Mavrojanis. Bħala konklużjoni, żewġ minuti kull wieħed minnaħa ta' rapporters. Nibdew b'flordnija alfabetika. President, kollegi, l-ewwel net nirringrazzja tal-kontribuzzjonijiet ta'kom għad-dibattitu illi um, mod ġenerali appoġġaw il-pożizzjoni tagħna. U nixtieq eh, tagħmlu l-istess ħaġa, nixtieq ngħidilkom tagħmlu l-istess ħaġa meta niġu għal votazzjoni iktar tard illum. Nirringrazzja l kull minn tani tajt fil-ħidma fuq dan id-dokument, is-sur Kalfin, membri tal-tim eh, ta' negozjar Dina kienet waħda mill-iktar esperjenzi pozitivi li għad kelli bħala rapporter f'din il-awla. U jekk inkomplu il-ħidma tagħna sal-aħħar e, jirnexxinna niksbu riżultat. Issa, nixtieq ngħid li l-Presidenza Ċipriota u l-Presidenza tal-Kunsill aħna qegħdin infittxu kaxa ta' negozjar ġdida ċifri ġodda inkella se nifrizaw il-proċess ta' negozjar u nishtiq najt b'mod espliċidu illi minissa sal-22 ta' novembru aħna lestin in-negozjaw kwalunkwe koz, kwalunkwe ħagġa fil- għafas negozja, ta' negozjar eh, fil- biex naslu għal kompromess aċċettabli għal kulħadd. Irridu nisfruttaw din l-opportunità biex kwalunkwe proposta eh, għanda eh, tiġi unbat inkluza f'kull ma joħroġ mill-kompromess tal-summit u il-proposta ta' kompromess għandha tkun bħala għandha tkun konsiderata bħala mandata negozjar biex naslu għal konklużjoni mal-Parlament fil-ġimat li kunem wara u naturalment e, irrid ikun hemm e, maġġoranza fil-Parlament biex imbagħad il li kun jista' jimxi minn hemm il qoddim U tinsewx li dinja ħaġa kruċjali. Grazzi, Sur Berg. Issa naddu għas-Sur Kalfin Grazie President, jena nirringrazzja kollegi kollha li ħadu sen fid-dibattitu, jena naħseb illi fil-parlament bid-dibattitu u bil-votazzjoni iktar tard se jagħti sinjal ċar għal kunsill. U jena nixtieq u niżgura li l-President, jena żgur li l sa se twassal dan il-messaġġ lill-Kunsill. Dawn huma tliet punti importanti li rridu nieħdu mill-debattitu. L-ewwel nett il-budget għandu jkun suffiċenti. Għal daqstant meta naqsu il-budget eh, mhux se jiġi aċċettat u kif għadna ħafna drabi aħna ma nistawx naċċettaw il-haircut. E, it-tieni punt huwa il-budget għandu jkun immirat u aħna lesti niddiskutu sena wara sena Eh, u nixtiequ li l-budget jimxi verament lejn eh, dawn il-miri. Il-tini punt, il punt huwa li dan il-budget għandu jgħin lill-istati membri illi eh, biex jagħmlu xi ħaġa li ma jistgħux jagħmlu għabbażi tal-budget nazzjonali tagħhom. ċoe intuhom strumenti ulterjuri biex joħolqu impigi fl-istati membri għaliex ċittadini kollha għandhom interess f'dan. Għal dastant dawn huwa messaċ li għandu jasal fil-Kunsill u għandu jiġi miftiem mifum mill-Kunsill qabel ma jieħu deċiżjoni u naturalment iridu ninsistu fuq il-possibilità na negozjaw l-istrumenti kollha li huma inklużi fil-bażi legali. U għal darbohra kull ma jiddeċidi fil-Kunsill kull ma jiddeċidi l-Kunsill dan għandu għandu jifhem il-Kunsill li aħna maħniex lesti nirrinunċaw għal drittijiet tagħna skont il-bażi legali. Il Eh, fuq il-kwistjoni tal-kooperazzjoni msaħħa għall-FTT. L-FTT eh, għandha tkun risorsa propria u għandu jkun iktar faċli għall-istati membri naqsu l-kontribuzzjonijiet tal-GNI tagħhom. Aħna rridu li konna budget iktar stabli. Grazie. Grazie. Sur Kalfen. Bħala konklużjoni mela l-President tal-Kumitat tal budget Sur Lamassur. President. Grazie ħafna, President iktar ma tkun diffiċli negozjati u iktar ma jkun hemm nies jiddiskutu, dejjem ikun hemm il-problema li nkomplu fl-istess li nkunu qed nagħmlu qabel qed ngħidu li dak li l-ftehim ta' qabel huwa tajjeb għalhekk inkomplu kif kif konna għaddejjin u kulħadd ġifieri ma eh, jitlef xejn konna namlu qabel. Anki eh, il-Sur Berger u rapporter ta' dak iż kienu jgħidu li rridu namlu mod ieħor. Illum, il-Presidenza ta' Ċipru qed titkellem fuq il-riżorsi tal-budget. Hemm il-ftejjim ta' Fontainebleau li għadda eh, fil-Kunsill Ewropew 28 sena ilu fil-1984 Eh, eh, ċipru l-Polonja għazbis kienu jħolmu li jkunu parti mill-Europa dak iż-żmien. Kien hemm biss għaxar stati membri, kien hemm il-purtira tal-ħadit, kien hemm il-fiċċina nies imutu bil-ġuħ u l-edeja ta' munita uniku kienet biss xi edeja ta' tan-nies intellettwali. Issa il bidinja mbidlet, l-Europa mbidlet, ftejmi trattati differenti li dejjem jagħtu kompetenzi ġodda. Il-popolazzjoni u kol saret it-triplu. L-unika ħagġa li ma mbidlet huwa il-budgetu kif namluħ. Aħna il-ministri, il-kummissarju, min imexxi deputati naħseb li ma jkunux qed jagħmlu xogħolhom sajb l-Ewropa tal-2020 issib ruħa budget fil l-ammont tiegħu u l-finanzjament u d-distribuzzjoni tiegħu e, ikun imraqqa kif kien jisir fi żminijiet ta' 30 sena ilu. Grazzi ħafna. Grazzi, eh, Sur Lamassur. U bekna l-diskussjoni eh, konġunta, il-votazzjoni fil-nofsija nieqaf għal minuta biex nipermetti il-bidla tal-deputati. Eh,